Okay, thank you very much. I've been waiting and... Tajib wis? Kontet nistenna sa kemm ikonna biżejt rapporters u shadow rapporters. Eileen li ħat flok Saed u Diogo jinsab Filip, inti flok żmen qiegħed Mela Filip tajb ma tantx nistaw nżomm moment ta' qed iħu posmin hawnhekk. Ninsabu fuq punt numru 6, rapport annwali dwar il-fiskalità, rapporter u Ole Schmidt, konsiderazzjoni ta' emendi u nibdew bole. Thank you very much, Madam. Grazie ħafna, Sinra President. Taqt nibda billi nirringrazzja li Shadow Reporters kollha l-diskussjoni kostruttiva. Irnexxinna nilħu kompromessi deċenti kif tafu qed nivvotaw l-umar nofsinhar. U provajt nagħmel l-almu tiegħi sabiex inkopri U jidir li l-gruppi kolla jinsabu fil-ftejn fuq dal-kompromess. Mux kullħat kull kompromess, imma fuħot minnom Iva. Ma nafżek din ix ħaġa tajba jewle, pero zgur jati sinjal illi dan l-ewel rapport annwali jista' jkun pass u tlisa biex nikkonsidraw dawn il-kwistjonijiet sensittivi. Għaliex nafu li ma kwistjonijiet sensittivi ħafna għalkemm matul xogħli intbaħt li ħafna mill-punti qed nitkellmu dwarhom bejt u ieħor ġew trattati fora oħrajn u diskussjonijiet oħrajn il-fiskalità eh, mhux biss hija ħaġa domestika hija kwistjoni Ewropea wkoll. U aħna rridu nirriflettu dwar dan u forsi wkoll noħorġu b'xi konklużjonijiet oħrajn. Il-Kommissjoni wkoll għamlet ħafna kena workshop li kien nitratta ta' stazzjoni doppja li kien utli ħafna. U għal-kem ma stajx li parteċipa xorta. Em dokumenti bil-miktub tista' ovvjament taqraw il-proposta ma tistgħu wkoll taraw x'intqal. Kif tafu, hemm ħafna ilmenti li aħna suppost nappoġġaw mobilità fl-Ewropa u ħafna persuni huma ntaxxati e, e, doppju kellna każ ta' xufier ta' van fil-Ġermanja li jaħdem għal kumpanija Taljana u ma kisib ma ħaxejn għal dak nil flus. Iktar u aktar talbiet bħal dawn qed u il-Kumitat ta' Petizzjonijiet u għal daqsan tridu noqdu attenti mhux qed nitkellmu fuq pensjonanti biss. Hemm ukoll kwistjonijiet marbuta mat-tassazzjoni. U dan mhux fuq il-frontieri biss. Mhux għal min jivvjaġġa biss li għal dawk in-nies li huma minn pajjiż jaħdmu fiħor. jekk rridu nsaħħu l-mobilità rridu nagħmlu xi ħaġa fuq dan ukoll. U naħseb il-Kommissjoni u kol jakonċa ta' dan. Xi kommenti fuq l-emendi u kompromessi. Nittama l-kompromessi nsabu qoddimkom. Fl-ewwel kompromess fuq il-premessi wieħed A. Kompromess wieħed A. Inkludejt temmenda numru 12 sur kadruwi fuq l-importanza tal-welfare state fi żmien ta' kriżi finanzjarja. It-tieni kompromess fuq premessa wieħed ukoll inkludejt l-emenda Jurgen Klute numru 15 fuq il-tassazzjoni effettiva li hija importanti għal l-autoritajt pubbliċi. U l-emenda Diego Feo numru 16 fuq importaturi minn pajzi b'deficit li jollu il-tassazzjoni tassazzjoni ma tamix sara li tkabir. Fittilet kompromess fuq eh, kompromess numru 2 inkludejt l-opinjoni Klute u l-menda pezz minn 17-18 konsiderazzjoni ta flimkien ma' distribuzzjoni xir għatal pizit eh, fiskali li jizguraw kredibilità fiskali. Kompromessi fuq il-paragrafi li ta' għabbinajt l-emenda numru 29 tijak Filip u tijaj numru 45. Nuprovajna niddeskrivu il-ħidma ċentrali tas sistema Numru 4 inkludejt l-emenda ta' Ramon minn Barcellona, l-grupp tal-Alde u kol zittu għat li tassazzjoni miex biswiz xaħġa ta' sovranità nazjonali ma tista' tkun xaħġa li xtaqsam mal sovranità lokali. F'kompromess ħamsa inkludejt partijiet mill-emendi numru 40 ta' Said u numru 36 ta' Diogo. Kompromess ta' inkludejt emenda 52, 53, 54, 55, 58, 59. Naħseb li huwa importanti l-pajjiżi b'deficit li jżidu t-taxxi tagħhom b'mod effettiv u li jfittxu li jkollhom tnaqqis eh, effiċenti fl-ispejjeż. Nipproponi l-lum emendorali bbażata fuq l-emenda numru 64 ta' Diogo ħadd nota tal-inizjattiva tal kummissjoni reċenti għal xazam l-FTB, FCCB u il-sistema fil-ġejjini tal-vet u anka sistema tal-enerġija. Però niprofa nwarra b'din id-diskussjoni minn din direttiva. Kompromess ta' jindirizza kwistjoni ta' tassazzjoni doppja, l-evażjoni ta' taxxa, inkludejt emendi 68-69, Mr. Epping u tal-Onorevoli Pelz ukoll. Nappoġġa l-emenda ta' Edward Ċikluna numru 20 fuq l-importanza ta' tnaqqis ta' konformità ta' taxxa l-SMEs u l-ispejsa l-SMEs u nilqaw wkoll para proposta importanti mill-Kommissjoni li introduċu fi CTB eh, ħilsa wkoll emendi 72 u 73 tiegħi ma parti minn dan u dan flimkien ma' menda numru 70 ta' Edward Cicluna rapport jikkonkludi li l-Kommissjoni għandha tressa proposti fuq savings taxation u eh, tessa taxxa ekoloġika evażjoni ta' taxxa, governanza ta' ġestjoni tajba ta' stazzjoni doppja. Dan jintqal fwet mill-kompromessi appunto f'kompromess numru 8. F'numru 9 nappoġġa titjib eh, profdut mis-surfing u l-onorevoli Pelz u mis-surfejo mi numru 102. Se jkonna minn dawra li oħra minn Diego fuq ta' sezzjoni doppja, emenda 107. U importanti li informazzjoni provduta li ċittadini tkun miktuba mod li jista jinqara faċilment u f'kompromess 10 missur and inkludi emenda ta' sur Eppinga ma' emenda ta' surfejo. Napoġġa partijiet mill-emenda 36 ta' Sra. McCarthy fuq l-importanza li l fazzjoni ta' taxxa wkoll għan inkludu emenda orali fuq dan Jek dan jista' jiġi ċettat appuntu. L-Istati membri għandhom jieħdu azzjoni f'kompromess 11b u nistaw nikkonkludi li temmejna direttiva fuq saving tanks, kambju ta' informazzjoni u napoġġaw daqsant l-emendi emenda numru 144 ta' Filip. u wkoll partijiet mill-emenda tiegħek Filip wieħed ħamsa tlieta u nissuġġerixxi emenda orali fuq il-parti waħda mill-kompromessi l-aktar diffiċli sabiex insibu test fuq kien dik dwar it-tax havens. Nittama illi nistaw nistaqsu l-istati membri sabiex jagħtu priorità li dil kustjoni nafu din il kustjoni sensittiva. Kompromiss ta' xaqqa fuq tek savings da 83, 138, 55 u 156 u koll tiġu inklużi. Issa, kommenti fuq emendi individwali li mux parti mill kompromiss Kif Kifat jina mhux favur emendi li kopru l-FTT u l-VAT fil-detal? dawn il kustjonijiet ġaġaw kopruti fil-rapport Kaza fuq VAT u fil-rapport għanna għanni podimata fuq l-FTT u oħrajn ukoll. Għalda daqstant mhux se nappoġġa dawn l-emendi. U hemm ħafna emendi illi se tkunu tistgħu taraw. Hawnhekk qed nipprova nkun kemm xejn iktar pragmatiku, nirrikonoxxi illi federalizmu fiskali huwa għodda importanti u utli hemm emenda orali hawnhekk kulli nixtieq niproponi din hekk kwistjoni sensittiva l-aħħar ukoll. Ramon mhux hija ta' imma nistgħu nistaqsu xatt li ġej minn stat federali kif jiddefinixxu federalizmu fiskali. għaliex din hija espressjoni sensittiva. Xiridu ngħidu bija din l-espressjoni. Pajjiżi għandna taxxa lokali u anke waħda reġjonali. Però tinġabar fuq livell nazzjonali mbagħad tinfilex il-komitajt lokali mill-autoritajiet reġjonali. Nittama li dan l-ewwel rapport annwali minn dal-Parlament se jitfa' xi tip ta' pressjoni fuq l-Istati Membri sabiex jadottaw malajk jista' jkun proposti eżistenti dwar tassazzjoni li tres il-Kummissjoni u nittama wkoll u dan huwa tħassib tiegħi li dan jgħin li l-Kommissjoni sabiex tipprovdi proposti sabiex jissolvi problemi konkreti fl-Unjoni Ewropea. Problemi li qed jiffaċċjaw eh, negozjanti oħrajn fil-ħajja ta' kuljum. Nista' nagħlaq hawnhekk għal darba oħra. Grazzi ħafna li shadow rapporters u l-assistenti tagħhom ukoll. Għax ma kienx biċċa xogħol faċli fil-fatt u nittama li fl-aħħar mill-aħħar innexxejna nipproduċu riżultat aċċettabbli. Losing the microphone there. Right. Uh, wis. Diogo, Muito obrigado. Grazzi, Signora President. Xtaqt nibda. Billi nirringrazzja lil ole mill-qalb għall-isforzi kbar tiegħu fuq di kustjoni ek sensittiva. Nafu kemm hu diffiċli li ssib kompromessi anka fedan l-istess gruppi Għal process proset għalli għalli għal eh, xoll li għamilt inti pala rapporter. Tal-li għanka zammejt eh, komunikazzjoni kontinu ma' xedu reporters. U l-ispirtu li dimna fih. Ma kienx bi-spirtu tal-miliet, imma kien spirtu ta' determinazzjoni sabiex nsibu kompromessi. Għal da' stant għan nissa dan l-rapport dwar politika fiskali fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U issa naħseb hemm eh, ċansi żgħar li dan jgħaddi fil-vot tal-lum nofsinhar fi il-PP darba oħra xaqt nirringrazzja mhux biss lir-rapporter imma lil dawk kollha illi kienu involuti fil-proċess. Ħafna xogħol anka u komunikazzjoni saret permezz ta' posta elettronika, saru proposti innovattivi ħafna, li tres anka fl-aħħar minuta, pero dejjem kena ċans nirrispondu. Issa, fuq rapport nifsu, il-kwestjoni ta' tassazzjoni, hija ħaġa ikkomplikata l-aħħar anka fiħdan dan il-parlament. Hemm opinjoni differenti, ħafna drabi kollox jiddependi fuq l-istat membru tal-kollega involut u ovvjament għadej minn żmien ta' kriżi ekonomika fer rwol ta' tassazzjoni qed jiġi diskuss minħabba li għandek pajjiżi b'dejn kbir, għandek pajjiżi b'deficit eċċessivi, x'inhu għal daqstant ir-rwol tal-politika fiskali sabiex tejna noħorġu mill-kriżi. indipendentement mill-opinjoni liberali ta' persuna u għadejjem diffiċli li sejjaħ li ċittadini sabiex titlabhom jagħmlu sagrifiċi akbar billi ħalsu aktar taxxi. Dan nistgħu naraw b'mod ċar fl-Unjoni Ewropea llum. Però barra di kwistjoni ġenerali hemm serje ta' kwistjonijiet li ġew diskussi appunt waqt id-diskussjonijiet fuq ir rapport il-ċlida kontra il-frodi, l-evażjoni il tat-taxxa, ta' tat taxxa il federalizmu fiskali, din hija espressjoni illi ser ikolna naħdmu fuqha fuq it-tifsira tagħha għaliex hija definita b'modi differenti u li dwarja minn pajjiż l ieħor fil-Portugal kollox jistabilit fuq livell nazzjonali anke jekk uħut mill-taxxi jistaw ikunu lokali. Itħul finali jingħata l awtoritajiet reġjonali, però dejjem hemm distinzjoni bejn taxxi nazzjonali u dawk lokali, però bħal mandom stati membri għandhom eh, taxxa stabilita li l-in mill-livelli nazjonali. Hemm ukoll sfidi ġodda, sfidi li qed jitfaċċaw ta' kuljum. U ħaġa waħda f'dan ir-rapport hi li qed insemmu daw l-isfidi. Qed nitkellmu fuq tassazzjoni individwali, personali jew taxxa fuq il-konsum fuq livell ta' Unjoni Ewropea imma hemm ukoll il-kwistjoni tal-corporate taxation jekk għandek kompaniji li huma multinazzjonali u għandhom sussidjarji f'stati membri varji jew anka kwartieri ġenerali fi membri differenti din żgur li ħaġa li rridu naħdmu fuqha fil-ġejjieni. U dan għandna nagħmluh mod iktar serju, però ġa għandna xi proposti hawnhekk. Għaldan stant naħseb li dan ir-rapport l-ewwel ġustament għajjem numru ta' punti li ġaġew diskussi bħal taxxa Ewropea, frodi, evażjoni ta' taxxa, tkellimna fuq dan qabel, skambju ta' informazzjoni, VAT. Kif ukoll? Jibda l-proċess fuq uh, sfidi għal-ġejjini. Ovvjament ser ikonna differenzi ideoloġiċi li rridu nelbu parzialment minħabba anka il-differenzi ġeografiċi bejnietna wkoll. Però Pero xogħol li sar hawnhekk huwa pożittiv għall-aħħar għaliex jistabilixxi dak li għandna, il-punti komuni li għandna, fil-kontest ta' tassazzjoni għal darboħra, grazzi l-rapporter u grazzi signora President. Grazzi ħafna, Well, I, I've been asked to speak on my... Nitkellem fi sem Said għaliex huwa koordinatur fil-Kumitat Tran u qed jivvota bħalissa u għalhekk ħa għarast stqarrija li taħni. Grazzi ħafna għax-xogħol tar-rapporter u rrieda li kien hemm għall-kompromessi aħna nħossu li l-isfidi u l fit qasam ta' tassazzjoni u li nindirizzaw il-frodi tat taxxi xkiel għal taxxi u ninużaw ir-riżorsi sostenibbli il-punti ta' Sur Schmidt huma interessanti laqgħu xi wħud mill-punti tagħna biex nilħu dawn it-tletanijiet. Nilqaw il-fatt li l-kompromessi qed jitolbu approċċ Ewropej Ewropew biex nkun nistgħu nindirizzaw il ftejmiet flok approċċ bejn stat membru għal ieħor, anke rridu niddefinixxu l-kunċett ta' tax haven u mbagħad irridu kambju awtomatiku ta' data fiskali fuq il-livell Ewropew dan inqisuh bħala pass il qoddim Ma dan kollu xtaqna li naraw fil-rapport stqarrija ċara biex ikun hemm stit miżura leġislattivi six-pack aktar b'saħħtu u anki fuq rigward il-politiki tal-Istati membri fuq l-impożizzjoni ta' ċertu dħul f'taxxa fuq dħul. Anki fir rigward ir-rwol tal-Eurostat nagħmlu xtaqna li jkun hemm aktar indirizzar tax-xogħol fir rigward levitar tat-taxxa. Grazzi ħafna, Filip. Grazzi. Dan huwa l-ewwel rapport ta' dan il-Komitat u tal-Parlament fuq il-politika tat-taxxa u frankament jiena kuntent li Ole Schmidt kellu dan ix-xogħol. Għaliex naħseb li rnexxielek ukoll tolqot il-musmar fuq rasu, tara l-affarijiet essenzjali u tindirizza l-affarijiet ta' tassazzjoni. U għalhekk ridna naraw jekk se naqblu fuq numru ta' prinċipji ewlenin fuq it-tassazzjoni. U għalhekk ir-rwol tat-tassazzjoni il-fat per eżempju li aħna kontra tassazzjoni doppja iżda kontra u koll il-frodi u l-evitar ta' taxxi dawn huma numru ta' prinċipji li huma stabiliti b'moċċar fir-rapport u nemmen li rnexxinnek tipprovdinna bażi għal ftejm wisa f'dan il-Parlament li huwa kondizjoni għalina biex ninataw widen għaliex teoretikament, iżda skont trattati wkoll aħna għandna vuċi fuq dawn il-kustjonijiet. Għalhekk l-unika mod billi jismawna huwa li nitkellmu vuċi wahdanija maquda. Għalek nifraħlek għax-xogħol siwi li inti għamilt, aħna ħanapoġġaw il rapport poġġaw il-kompromessi, hemm punt li nixtieq ninsisti jekk xaġa żgħira, premessa, iżda meta nitkellmu dwar il-premessa ċe u l-kompromess tiegħek wieħed A fuq id-dejn eċessiv l-Istati membri, naf li inti ma tikkwalifikax dan il-punt, iżda bħasta drabi nisimgħu u ħafna drabi żejjed nisimgħu li l-unika kawża tal-kriżi hija d-dejn eċċessiv, id-dejn pubbliku eċċessiv. U għalhekk irridu nindirizzaw id-dejn privat u pubbliku skont il-dejn sovran anke tal-Irlanda, ta' Spanja, tal-Italja nafu li d-dejn ma kienx ma kellux jaqsam xejn ma' d dejn pubbliku, iżda kien dejn privat, kien hemm ħafna dejn tal-kumpaniji, eccetera. U hemm kemm ħafna eru li waslu biex ikun hemm il-kriżi. M'għandniex problema l-fatt li nsemmu l-kwistjonijiet kollha ta' politika tat-taxxa u iva ta' bilħaq huwa minnu bħalma qala tajlin li mhux kontenti fi rigward is-six pack, eċetera, iżda m'hemmx għalfejn noqogħdu ntennuha f'kull rapport li ħanamlu u għalhekk naħseb li kellna l-opportunità li nsemmaw leħenna fuq it-tassib tagħna u naħseb li jkollna aktar opportunità biex nagħmlu dan u nittama li l-attenzjoni natat mod xira hawnhekk. Fuq il-federalizmu fiskali jiena toġobni l-fatt li semmejt dan il-punt il-fema tiegħi tal-kunċett hija maqsuma fuq tliet aspetti. L-ewwel net li sissa kena tlet livelli ta' tassazzjoni, lokali, reġjonali u nazzjonali, u aħna tnajdu li rritu kunem erba. U għalek mux rridu nħeddu post wieħed bliħor, iżda fuq il-livell Ewropew naħsbu li huwa livell addizzjonali fejn hemm bżonn ta' tassazzjoni it tini net il-fatt huwa li għandna bżonn żewġ affarijiet fil-federalizmu fiskali minnaħa għandna bżonn regoli komuni u dan ifisser regoli fuq il baza fuq il-bażi tat-taxxa u fuq ir-rati iżda wkoll għandna bżonn lok fejn imirħu fuq il-livelli differenti. U għalhekk ma jfissirx li ħanpoġġu kollox l-istess keffa iżda ngħidu li rridu regoli komuni, regoli jridu jkunu flessibbli, mhux ngħidu ħaġa mbagħad kulħadd irid isegwi magħhom u jagħmel l-istess ħaġa. U punt ieħor fuq il-federalizmu fiskali fuq il-punti ta' ġbir ta' taxxi irridu narfu l-fatt li f'ċertu stati membri l-amministrazzjoni li jeżistenti biex tiġbor it-taxxi hija fuq il-livell tal-istati membri. U jina kontra li nivvintaw xi ġoħra, għalhekk jina nemmen li ġbir ta' taxxi L'aqwa aqwa l-Sirija fuq il-level ta' stati membri, iżda mhux distribuzzjoni l-isfel fuq l-autoritajiet lokali u reġjonali, iżda issa tista' tmur il fuq fuq il-level federali. Jekk pereżempju niddeċidu li FTT jew taxxa oħra ser issir risorsa diretta tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma tliet elementi ta' definizzjoni ta' federalizmu fiskali u dan huwa l-ispirtu li qed naħdmu bih. Għal darboħra nixtieq nirringrazzjak Ola għal xogħol tiegħek għall spirtu ta' kompromess li urejt naf li inti raġel ta' dialogu u jiena nittama li nkun nista' nemulak fuq dan. Grazzi. Grazzi, Dirk. Thank you, Mrs. President. Grazzi, Signora President, nixtieq nirringrazzja Sur Schmidt tax xogħol li għamel mhux faċli li tagħmel rikonċiljazzjoni tal-punti differenti ta' ħsieb tal-Parlament fil-qasam ta' tassazzjoni u jiena ħan nisħaq l-emendi ta' kompromess li li sijar se jappoġġa l-lum, of senar. L-ewwel net, emendi ta' kompromess wieħed u tnejn fuq tassazzjoni effettiva u konsolidazzjoni fiskali huma premessi importanti li ninkludu f'dan ir-rapport. Tieni net, ser nappoġġaw emendi ta' kompromess 3, 6a u 11 fuq il-politika ta' taxxa kontra l-forodi l-evażjoni u l-evitar ta' taxxa biex niprovdu soluzzjoni għal problemi bħal dawn u biex innaqsu l-inċertezzi amministrativi għal negozju għal ċittadini. Kooperazzjoni f'dan il-qasam għalhekk hija ġa mixtieqa kompromessi 9 u 10 importanti ħafna għaliex qed nifukaw fuq l-esperjenzi ta' ċittadini mal-awtoritajiet tat-taxxi kwistjonijiet u mistoqsijiet li għandhom l-ċittadini għandhom jinataw tweġiba fil-ħin minn dawn l-autoritajiet. Dan nistgħu nindirizzaw portal Ewropew fuq l-internet fej ċittadini jistaw jaraw mod leġibli l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn fir-rigward il-kumpens tat-taxxa u tnaqqis tat-taxxa mill-awtoritajiet tat-taxxa. Hemm tliet kompromessi li konna napprovaw li kieku kien hemm partijiet żgħar li nbidlu dan huwa l-kompromess erba speċjalment li ma japprovax l-iskrutinju demokratiku mill-Parlamenti Nazzjonali issa, u għalhekk ma naqblux fil-armonizzazzjoni tat-taxxa jusa bħala l-fattur potenzjali u lini għal u għad kattir tal-impiegi bil kompromess 5 per eżempju bħalma jafu sur Schmidt u Klins l-armonizzazzjoni tat taxxa twassal għal aktar taxxi u teqret l-tkattir tal-impiegi kompetizzjoni tat taxxa tkabbar twassal għal aktar tkabbir u tkattar l-impjegi u dak li jridu l-istati membri. U għal kompromess 11 b aħna favur l-iskambju ta' informazzjoni fil-kontest tal-direttiva tat taxxa fuq it-faddil iżda rridu li dan l-iskambju jkun ukoll awtomatiku. Grazzi. Grazzi ħafna. Xi ħadd ieħor jitkellem? Le, mela nadir kelma li le kolle. Grazzi ħafna, Signora President, napprezza l-kommenti li tajtuni u biex nala naħseb li qed naqblu. Wara kollox, hemm xi differenzi ovvjament. U dejjem ser ikun hemm differenzi bil-sib tagħna u alternattivi. U l-alternattivi ma dejjem xaġa tajba. Iżda naħseb li il-lingwa ċawnek huwa diktar ħaġa importanti, test. U naqbel ma' Filip li najt meta qal li rekka jkonna lok ta' manuvra rridu noħol u kunsens f'dan il-komitat. Għalix jekk noqodu nfetqu fuq kull emenda għal kull test, naħseb li anke fiħdan il-grupp liberali tagħna Ja xaġa komuni li konna punti di vista differenti u għalhekk nittama li ikonna kunsens wiesa fl-aħħar mill-aħħar. Ħana tiħarsa lejn il-premessa wieħed A u l-federalizmu fiskali. U ma nafx jekk hija tafsaw tafsira tal-proposta wara kollox, jekk tassew hija t-tifsira wara din il-proposta, allura hija iktar komplikata mill-ħsibt. Probabbilment. Iżda Min tal-inqas forsi b'xi ftit tibdil iżgħar naħseb li ser naċċetta dawn l-emendi minn Ramon u oħrajn. Għalek, grazzi, Signora President. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Mela, nivvotaw wara l-offsenar u qed naħsbu li naslu għal tini plenarja ta' frar. Grazzi l rapporter issa naddu għal punt seba' li hija fuq l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu u r-rapporter huwa Leonardo Domenici. Ikjosbu. Yes, thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Kemm għandi ħin, ħames minuti biex nitkellem ta' pues, grazzi. Is-suġġett tal-Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu hija huwa suġġett diffiċli, sensittiv, huwa suġġett attwali ħafna. Tkellem il-bira fuq u anke l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. U il-fatt li hemm ħtiġa kbira ta' regolamentazzjoni naraw ukoll fi sensiela ta' dispożizzjonijiet u miżuri ta' regolamenti ta' regolamentazzjoni, nibdew bir-regolament ta' novembru tal-2009 minnaħa tal-Kummissjoni għal tieni reviżjoni ta' Mejju tal-2011 u mbagħad naslu għall aħħar regolament propost minnaħa tal-Kummissjoni ta' novembru ta' din is-sena. Infakkar mod partikolari x-xogħol li għamilna fuq dan is-suġġetti il-kollega Gozes ħadem fuq dan f'dan il-kumitat u naturalment infakkar ukoll li r-rapport ta' inizjattiva parlamentari kien importanti u r-rapporter kien Wolf Klintz. Għalih. Jiena naqbel ma' l-approċ ġenerali tal-Kummissjoni u anki dak li qal il-Kummissarju Barnier L-approċ ma jridx ikun wieħed bloġika ideoloġika u lanqas li tkun waħda li toqgħod tagħti l-kastigi. Iżda il-problema ewlenija li rridu nindirizzaw l-ewwel nett hija sensiela kbira ta' żbalji li saru fl-evalwazzjonijiet min-naħa tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu fl-modi li mbagħad minnaħat tagħhom jimponu ovvjament riflessjoni kritika minnaħat tagħna fuq l-attività li jaqdu. U b'referenza għal periodu aktar reċenti irridu naraw ukoll l-evalwazzjonijiet kemm jaslu fil-pront, speċjalment fir-rigward id-dejn sovran. Li ħafna drabi iħallu xaqta tama għal tentattiv ta' ta' eh, ċertu direzzjoni għad deċiżjonijiet, deċiżjonijiet li m'għandhomx jittieħdu hekk fuq il-livell istituzzjonali. Jiena naħseb minn dan punt di vista importanti ħafna li l-politika u l-istituzzjonijiet jieħdu rridni fidejhom ir-rwol tagħhom u x-xogħol tagħhom ta' regolamentazzjoni. L-iktar punti importanti ta' din l-aħħar regolament tal-Kummissjoni Ewropea għandhom xjaqsmu ma l-over reliance, jiġifieri l-affidament żejjed fir-rigward il-rating tal-aġenziji. It-tieni net għandhom xjaqsmu ma suġġett tal-evalwazzjoni tad-dejn sovran, il-konflitt ta' interess mbagħad kif ukoll ir-rotazzjoni biex bekk ikun hemm il-kompetizzjoni, il-proibizzjoni ta' rating fuq kumpaniji li jihdu sem f'din l-impriża konġunta u responsabilta ċivili mbagħad ġala darba jkun hemm tkasbir violazzjonijiet konsiderevoli. Fuq kull wieħed minn dawn il-punti jiena nħoss li huwa importanti ħafna li jkun hemm xogħol iddettaljat min-naħa tal-kumitat tagħna u jiena nittama li nkun nista' nserraħ fuq il-kontribut ta' kull wieħed mill-kollegi u nibda minn shadow rapporters li diġà muħut magħhom kelli kuntatt u tkellimt. Mod partikolari jiena nħoss li huwa indispensabbli li natu ħarsa lejn ċertu punti u nanalizzawhom aktar fid-dettall biex bekk ntejbu il-ħidma tas sistema ekonomika u finanzjarja. Kulħadd għandu l-idea tiegħu iżda naħseb li huwa possibbli li fuq dan il-punt insibu bażi komuni ta' ftehim. Irridu nżommu l-lanijiet tagħna tal-Kummissjoni Ewropea iżda fl-istess ħin irridu nikkontribwixxu bħala Parlament Ewropew biex infasslu idejat ġodda u proposti ġodda. Għaliex jekk l-lanijiet ikunu ċari minħal oħra ma tantx huma ċari huwa aktar diffiċli li insibu mod kif inkunu nistgħu insarfu dawn il prinċipju f'regoli ġodda, speċjalment anke relatat mal-miri ġenerali. Jina ħan semmilkom erba punti li fl-opinjoni tiegħi ser ikollhom bżonn ħafna xogħol ta' analiżi dettaljata, speċifika. L-ewwel nett jiena nixtieq nisħaq fuq id-dejn sovran u fuq rating ta', ta fuq id-dejn sovran. Il-proposta tal-Kummissjoni diġà tintroduċi uħut mill-elementi ta' li huma innovattivi u dawn huma importanti ħafna. Per eżempju, nista' nsemmi il-rating aktar frekwenti fuq id-dejn sovran kull 6 xhur flok kull 12 il-xar, il-ħtieġa li kunem aktar trasparenza u aktar tarif fuq il-kriteri li jiġu adottati anke permezz tal-pubblikazzjoni tal-kriteri li jiġu adottati għal dawn il-klassifikazzjoni tal-kreditu kif ukoll il-possibilità li hemm u li tingħata lill istati membri li jkunu sottoposti għall klassifikazzjoni biex bekk ikunu jistgħu jippreżentaw il-punti tagħhom qabel ma jinħarġu l-klassifikazzjonijiet stess. Madana kollu jena nishtiq infakkar li fuq dan is-suġġett speċifiku diġà kien hemm diskussjoni fih dan il-kulleġġ tal-Kummissjoni. U meta mqabbel mal-ewwel verżjoni tar regolament tneħħiet il-possibilità li seta tingħata lill eżma biex ikun hemm is-sospensjoni tal-evalwazzjoni finanzjarja tal-istati membri meta ikunu sottoposti għal pjanijiet ta' irkupru tal-flejjes u ta' sekkarta xinturi ta' austerità. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li mhux il-Kummissjoni ma terġax timproponi dawn l-affarijiet b'mod sistematiku jew inkella minnħatana ndaħluha fil-proposta minn ġdid, iżda jien inħoss li xorta waħda nistgħu insibu soluzzjonijiet ġodda sabiex nindirizzaw din il-problema partikolari li għandha x'taqsam mal-pajjiżi li għandhom diffikultajiet importanti u li ħafna drabi mbagħad ikunu sottoposti għal klassifikazzjoni tal-kreditu. It-tieni punt li jena nħoss li huwa importanti li ndirizzaw aktar fid-dettall għandu x'jaqsam mal-kompetizzjoni. Xorta waħda nħoss li jena, nishtiq ngħid li jena favur l-ispirtu li għanda l-Kummissjoni biex ikun hemm suq miftuħ, suq kontrollat minn tal-inqas fil-mija mit-tlet aġenziji prinċipali ta' klassifikazzjoni tal-kreditu, xorta waħda zdan nħoss li jrid ikun hemm evalwazzjoni tal-konsegwenzi ta' ta' sistema ta' rotazzjoni min ħaj meċi wara min f'dawn it-tlet aġenziji. Ġifiri kull tlet snin ikun hemm rotazzjoni ta' dawn l-aġenziji li jridu jagħmlu l-klassifikazzjoni tal-kreditu. Barra minn hekk irridu naraw il-periodu ta' cooling off li imbat irrid ikun ta' erba' snin fil-fatt. Pala t-tielet punt, dak li għandu x'jaqsam mal-konflitt ta' interess, jiena nħoss li minħatana importanti li nitlu aktar fid-dettall fir-rigward l-alternativi possibbli għal għall-issuers paying model. Kien hemm ħafna proposti li ġew mresqa u anki rridu naraw nevalwawx li dawk l-istrumenti li waslu għal model ta' investituri, investors model. Ir-raba punt, aħna rridu fl-opinjoni tiegħi nivalwaw aktar fid-dettall kif ser inwaslu għal reviżjoni komplessiva tas sistema ta' regoli u leġiżlazzjoni eżistenti li twassal għal aktar over-reliance. Barra minn hekk irridu nagħtu attenzjoni aktar partikolari għall armonizzazzjoni tas sistemi fuq il-livell internazzjonali. U b'mod partikolari fir-rigward il-leġiżlazzjoni ġdida li hemm fir-rigward l-Istati Uniti tal-Amerika. Dan huwa punt komplikat għaliex għandu ħafna fatturi tekniċi li huma involuti u naħseb li dan jitlob minnaħata għana aktar xogħol dettaljat. Biex nagħlaq, nixtieq nagħmel punt ieħor, jiena nifhem li hemm diffikultajiet fir-rigward il-proposta ta' twaqif ta' Aġenzija Ewropea ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu u nista' nifhem għala din il-proposta mhux qed titressa fir-regolament il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea. Madana kollu ma nħoss li huwa punt pożittiv li laqqas biss ikun hemm referenza għal promozzjoni ta' aġenzija waħda jew aktar tal-klassifikazzjoni ta' kreditu fuq livell Ewropew li xorta waħda fl-opinjoni tiegħi minkejja li huwa suġġett kompless xorta waħda hija għan importanti li għandna niksbu. Ħani hawn biex nħalli spazju biex il-kollegi jitkellmu jagħtu l-kontribut tagħhom. Is-suġġett huwa wieħed komplikat ħafna bħalma tqabel nittama li nkun nista' nserraħ fuq il-kontribut tal-kollegi kollha aħna għanna skeda li fija nasmiħ nar l-24 ta' jannar, skadenza għall-emendi nar 22 ta' marzu u vot fil-kumitat għal-21 ta' meju. U naħseb li jkun għan importanti ħafna li naprovaw dan il-regolament il-ġdid sa' sajf li miss u jiena nisħaq dan l-aspett għaliex inħoss li wieħed mill-iktar problemi ewlenin fuq il-livell Ewropew huwa propju il-proċess ta' teħita ta' deċiżjonijiet li jdum wisq u ħafna drabi jifnu il-regolamenti u l-miżuri importanti li rridu nieħdu u nimplementaw. Grazzi. Thank you very much, Jean-Paul. Grazie, Jean-Paul e Grazie ħafna, Signor President. Jina nixtieq illi nibda billi ngħid proset li rapporter jina dan diġà għamiltu fil-fatt minħabba li aħna konna diġà nitkelmu dwar dan u jiena nixtieq infakru li jiena lest li nappoġġa f'kull mod minħabba li kull tip ta' leġislazzjoni li aħna rridu jkollna għandha tkun prattika. Iżda għandna numru ta' kummenti li naħseb li għandhom ikunu ehm, importanti. Iżda Irridu kun realistiċi u kif qed eh, inti għaziz kollega, jiena segwejt mill-qrib iż-żewġ regolamentu naħseb li għawek jiena nista' ngħid xi ħaġa fil-pubbliku dwar kif it-tlet aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu jaħdmu. Jiena naħseb li l-ewwel taħna aħna naħsbu li din hija kwistjoni politika mux kwistjoni teknika, ġifiri kif Għattilkom l-ewwel regolament fuq is-CRAs fil-fatt jippermettu li jkun hemm eh, permessi li jonħarġu ta' approvazzjoni li wieħed ikun jista' jagħmel eh, l-attivitajiet fuq livell Ewropew iżda f'termini legali l-Kummissjoni kienet qalet li dan jista' ma jistax ikun possibbli sakemm ma jkollna xi tip ta' regolament u bad aħna kellna l-esma u r-rapport ukoll u kellna L-idea kienet li kunem dan il-kulleġġ ta' eh, nis illi jagħmlu dan sakemm ma jkun hemm din dan il-korp kompetenti li jagħmel dan. U t-tliet credit rating agencies illi jinkolli jissemmew fil-mezzi tax xandir res u l-informazzjoni sa' settembru tas sena 2010 da sa tas-sena 2011 daw ma kinux approvati u jiena kuntatjajt il-Kummissarju Barnier u Kummissarju u jiena għattilhom li hija xi ħaġa stramba li l-unika regolament li aħna għandna wara l-kriżi mhix qed tkun implementata u naħseb li din hija xi ħaġa stramba li mhix qed tkun implementata manka bil perspettiva tal-esma minħabba li qalu li hemm ukoll CRA Ġappuniża li għandha tkun approvata. Din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba aħna familjari mit-tip ta' ratings li huma jgħaltu għaddejn sovran u aħna fil-plenarja kellna bosta diskussjonijiet ukoll dwar eh, il-kriżi, s sur trixew ukoll kien ġi u qal ukoll li kien sorpriż li ma rax li kien hemm approvazzjonijiet. Mbagħad aħna kellna wkoll zjarijiet li qalu li sabiex aħna ma nkomplux nġildu, Sinjor President, iżda mhuwiex it-tortija, huma r-regolaturi nazzjonali ma mlux xogħolhom tajjeb. Intom eh, il-President min meċi l-isma u responsabli għalda. Fil-fat, jina nixtieq insaqsija ko jista' xi tikom xi tip ta' garanzija li qabel il-mili ta' din is-sena dan kollu kellu jsir, iżda sfortunatament dan ma kienx possibbli fil-fatt U għaftitiru dawn il-tlet aġenziji kienu approvati, jina kont sorpris u għetlu l sur Barnier li dan kien il-kas. Fil-fat kienem forsi minn għal li kienem dan l mvp li dejjaqna u dam jirrepeti u jina għet Aziz kollega, li jekk inti tixtieq verament implementaw din leġislazzjoni hemm bżonn li t-ġri tal Ġifieri hemm jem ta' inertia u anke min-naħa ta' cra sam l-informazzjoni wkoll li qed tingħata min-naħa tal-dawn l-aġerziji li mhumiex biex qed tkun informazzjoni daqshekk diretta fuq l-attivitajiet li suppost għandhom ikunu kontrollati. U hemm ċertu affarijiet li eh, m'għandhomx ikunu ehm, kontrollati jistemmu hemm daqsxejn ta' dewmi minnaħa ta' regolaturi u mhux qegħdin jagħmlu dak li supposta din jagħmlu anke fuq livell ta' kompetizzjoni jidher li hemm misu din it-tendenza ġenerali fil-Kummissjoni li tgħid li aħna nistgħu nsolvu l-problemi tal-kompetizzjoni mela jekk ikollna din din is-sistema ta' rotazzjoni. Kollox irid jinbidel iżda Naturalment jekk ikun hemm tlieta u kollu dawn it-tlieta qegħdin jinbidlu xorta waħda m'hemmx taqseb bidla. Din raġuni hemm bżonn li jkun aġenziji kredibbli ħalli eh, bekk anka aħna nipprovaw naraw li jkollna aktar minn tliet aġenziji. Minħabba li dawn huma l-ewwel nies li aħna insaqsu dak li għandu x'jaqsam ir-ratings ta' eh, eh, prinċipali għad din raġuni naħseb li din hija diskussjoni politika u minħabba l pressjoni li aħna ħassejna anke jumejn qabel ma l-abbozz tal-proġett tressaq minn tal kummissjoni il-Kummissarju Barnier illi jiena nirrispetta ħafna fil-fatt ħabbar dak illi kien ħajsir dak kollu illi jiġri soltu fis-servizzi kien ħajsir u dan ħadem fil-fatt aħna ħadimna sa' lejlet u um, kien hemm bosta kwistjonijiet innovattivi li forsi ma kienx daqshekk xirqaw jiena qedtlu lill kummissarju Barnier illi dan it-tip ta' qafas dak li kien propost forsi ma kienx daqshekk għaqli u dak li jiena ħan nissuġġerixxi huwa illi ikollna xi tip ta' soluzzjoni ħalli bekk ħan nippruvaw insolvu il-problema, iżda għandna bżonn ta' xi ħaġa li hija iktar b'saħħitha u li mhix soġġett daqshekk għal kritika. Mbagħad dak li xaqsam konflitt ta' interess naħseb li għandna naħdmu ħafna iktar fuq dan is-suġġett u jiena naqbel ma' rapporter meta jgħid li għandna inħar għandna nikkonċentraw naraw eżattament kemm hemm livell ta' penetrazzjoni f'dak li għandu x'aqsam l-aġenziji, sa meta naslu wkoll għal ħlas tal-iskema kollha nistgħu ngħidu li fis-sena 2009 aħna konna diġà tajna ħarsa lejn dan kollu. U kien hemm proposta wkoll iżda aħna xorta waħda ma stajniex nilħqu ehm, flimkien soluzzjoni tajba. Jekk aħna nifukaw biss fuq l-investituri, l-investituri kif ħajħalsu. Aħna għandna bżonn ta' xi tip ta' taxxa dan kif ħanamlu nagħmlu permezz tal-internet din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li CRA se din jagħmlu attivitajiet ekonomiċi. U għalhekk aħna rridu nerġgħu mmorru lura l-aspett politiku ta' dan kollu. Aħna ma nixtiequx illi nimponu proibizzjonijiet ta' CRAs. Is-CRAs huma kollha evalwati bħalissa jiena u nitkellem xaħat li għantenalizza li l-istess ġifiri aħna ma nistawx tavitaw li dawn l-aġenziji jagħmlu ratings tagħhom u jgħadduhom lill-investituri. Jiena naħseb li dak li rridu niżguraw huwa illi is-CRAs jiffukaw fuq dak li għandhom jagħmlu, jiġifieri li jipprovdu informazzjoni tajba u l-gvernijiet il-ħin kollu jikkritikaw is-CRAs u ħin kollu jitkellmu fuq tip ta' rating illi huma fihom kellha ħajgwadanjaw u aħna qegħdin naraw illi hemm ċert pajjiżi li qed jgħidu ara jekk nitlef ir-rating ta' eh, tlieta qas ta' triple A żgur illi eh, ħansib ruħi f'sitwazzjoni diffiċli u naħseb illi anke fi Franza ħadd ma jaf eżattament x'qed jiġri, iċ-ċittadini għandhom bżonn informazzjoni ċara u anke l-aġenzija għandhom bżonn din l-informazzjoni sabiex ikun jistgħu jagħmlu xogħolhom tajjeb. Aħna rridu nistabilixxu wkoll regoli effettivi u speċifiċi ħalli bekk aħna fl-aħħar jirna xilna ikollna eh, aġenziji ta' credit rating li jaħdmu tajjeb fl-aħħar. Grazzi ħafna, Wolf. Grazzi ħafna, Sharon. Iva fil-fatt rating agencies dan l-aħħar ftit xhur għamlu ħafna. U kif qal is-Sur Gozes, aħna mhux biss qed nitkellmu fuq il-livell tekniku iżda anke fuq kwistjonijiet politiċi. Ħaġa hija ċara, aħna rridu nippruvaw il-diskussjoni kollha fuq il-Credit Rating Agency nagħmluha ħafna iktar fatwali. Naħseb illi fil-fatt nistgħu naraw li tlifna ftit il-waxla dan l-aħħar ftit xhur minħabba li meta tkellimna fuq l-Aġenziji tal-Credit Rating. Aħna dejjem fukajna sempliċement fuq il- il-credit rating agencies su mhux neċessarjament aħna dejjem diskutejna dawk li kienu responsabbli għal problemi fihom infushom. Dak li għandu x'jaqsam il-Kummissarju Barnier aħna nitammaw li proposta tagħhom nistgħu ngħidu li waslet f'perjodu xira iżda aħna ma nafux jekk dak li kien propost jeżistix diġà jekk jistax jaħdem fil-prattika u kif qal Jean Paul Gozes fil-fatt dan huwa xogħol biċċa xogħol oħra għalina Jiena naħseb illi hemm ħafna affarijiet tajbin illi għandna fil-proposta tal-Kummissarju Barnier, però jiena nixtieq illi nsemmi xi ftit punti nixtieq insaqsikom l-opinjoni tagħkom dwar. Aħna nafu li rating agencies f'dak li għandu x'aqsam il-kriżi finanzjarja għamlu bosta żbalji. Dan huwa ċara l kulħadd u aħna nafu li għandhom bosta konflitti ta' interess huma fil-fatt assumew iktar konflitti ta' interess u anka dwar il-xogħol fatwali dwar il- um, ratings li kienu qed joħorġu ħaġa ma nistgħux ninsew anke meta naslu sabiex nitkellmu fuq il-kompetittività sakemm ma fallew il-laħwa liman il kien hemm rating ta' 55% ta' return on sales u naħseb li din ma stajna nsibuha fl-ebda qasam ieħor u wara li fallew l-aħwa Liman imbagħad kellna perċentwali niżel minn 40 sa 20% ġifieri din kienet rating pjuttost sodisfaċenti u hawnhekk aħna nixtiequ ngħidu wkoll min huma dawk illi għandhom l-isma' ta' dawn l-credit rating agencies. So jiena naħseb illi dawn m'għandhomx jiena m'iniex kontra li dawn jieħdu azzjoni sakemm dan ikun kollox ċar naturalment u trasparenti u naħseb illi hemm bżonn li dawn ikun attivi fiktar minn tliet CRAs. Jiena naħseb il komissjoni trid tidħol f'dan kollu. Huma għedin jgħidu illi ma jixtuqux li krem gruppi ta' dawk illi għandhom l-isma' jkollhom iktar minn 5% bħala sem fil-CRAs. Jiena naħseb illi jista' ikunem hemm illi jkun hemm investitur li jkollu iktar minn 5% f'aġenzija waħda iżda mbagħad ma jrid ikollu sem fl kumpanija oħra, fl agenzija aġenzija oħra, ħalli bekk ma jkunx hemm konflitt ta' interess bejn l-aġenziji, jiena naħseb li din hija xi ħaġa ovvja u laqqas hemm għalfejn noqgħod nelabora iktar. Ġifieri il-kwistjoni hija hawnhekk jekk il-Kummissjoni hix tipproponi illi jkun hemm dan regolament iktar ristrett u ngħidu pereżempju minn minnaw għal xar snin oħra ħan nagħmlu dan. Ġifieri jekk aħna ħajkonna dawn it-tlieta eh, tliet aġenziji biss u rridu naraw eżattament kif ħa jimxu l-affarijiet bejnietom. Mix-xogħol tal-CRA aħna nafu illi ilhom jipprovaw illi din ir-rating joħorġuha isa bħala opinjoni din hija skont is-sistema Amerikan kif aħna nafu għal din raġuni naħseb illi l-proposta tal-Kummissjoni tagħmel ħafna sens f'dan il-kuntest illi aħna għandna ċertu responsabilta speċjali u għandna norbtuwa ma' CRAs din ir responsabilità għandna għam li jassumu r responsabilità tal-azzjonijiet tagħhom U għad raġuni jena nħu ħafna l-Komissjoni t-introduċi dan il-punt. Jena naf li din xi ħaġa problematika u miex faċli sabiex nimplementaw, din miex eh, miex għat niddubita jena. jista' il-fat illi wara sitt xhur jew il xahar aħna fil-fatt naslu għal problemi li nippruvaw aħna naraw li huma jassumu r-responsabilità, dik hija problematika minħabba li meta toħroġ ir-rating wieħed ma jkunx jaf eżattament xa jiġri għal din raġuni ma jistax wieħed awtomatikament iġi l-Aġenzija sabiex tassum responsabilta. Issa aħna nafu li konflitt ta' interess meta huma jassumu dan il-konflitt ta' interess u meta wieħed naraw li ma jkunx hemm żbalji tekniċi kif rajna li sar fi Franza għallu li kien hemm dan l iżbal tekniku biex ngħidu hekk nafu illi aħna għanna jkonna informazzjoni ta' anke dwar dawn l-iżbalji tekniċi. Jiena naħseb li l-iktar punt importanti minħabba li aħna ma tantx għandna kompetizzjoni fil-fatt għandna biss tliet eh, CRAs li huma ehm, attivi fuq livell internazzjonali. 95% huma irregolati minn tliet CRAs minkejja l-fatt li hemm iktar minn 100 fuq livell internazzjonali ta' dawn l-aġenziji. Ġifieri rridu naraw illi aħna nħarsu li din problema tal-nuqqas ta' kompetizzjoni naraw illi fil-fatt ikunu eh, qed naqsu dan kollu. Aħna għandna it-tort bħala leġislaturi minħabba li aħna edna illi l-Banek ċentrali, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni, il-kumpaniji tal-pensjoni jistgħu jinvestu biss meta jkun hemm rating illi jgħid illi jkun hemm AA u nkella AAA U uh, fl-istess ħin aħna qegħdin ngħidu illi aħna ħan nirreferu wkoll fid-dispożizzjoni tagħna u fir-regolamenti lejn dawn it tliet CRA speċifiċi ġifieri aħna maħniex qegħdin ngħidu li għandu jkun hemm rating ehm, inġenerali, anzi, aħna qegħdin nispeċifikaw li din rating għandha tiġi minn waħda minn dawn it-tlet aġenziji, għal din raġuni nix nkunu sorpriżi aħna illi għal din ir-raġuni mbagħad wasalna f'din is-sitwazzjoni li nsabu fija bħalissa, ġifieri jiena naħseb illi għanna nkunu aħna illi rridu nejdu għalfejn dawn il-dispozizjonijiet eh, kif għandhom jizviluppaw. Ġifiri aħna rridu nejdu li rridu nitbedu minn dawn il-dispozizjonijiet li rridu li implementajna u ngħidu illi dawk illi għandhom kumpanija ta' assigurazzjoni iridu jiddeċidu huma eżattament fejn għandhom jinvestu. Aħna naħseb li għandna bżonn ta' iktar informazzjoni u naraw jekk dan u ġejjin l-informazzjoni ġdeja mill-OECD, mill-Bank Ċentrali, eċetera, eċetera. Ġifieri aħna rridu naraw illi minn fejn ġejja l-informazzjoni minn dawn l istituzzjoni ekonomiċi u jkollna informazzjoni minn min dawn il-pajjiżi. Prodotti finanzjarji strutturati naħseb illi ħafna drabi nistgħu ninterpretawhom bħala setat li mhumiex possibbli fuq livell tal-istituzzjonijiet għal din raġuni naħseb illi importanti li jkollna eh, dan l-obbligu ta' tliet eh, ratings u naħseb illi fil-fatt id-dipendenza eh, fuq dawn it-tlet rating agencies sa tkun diffiċli li aħna naqsuha. U anka fuq il-leġizlazzjoni l-oħra passi CRD erba u koll jitkellmu fuq dan minħabba illi anka hemmhekk aħna qegħdin ngħidu illi government bond m'għandix l-ebda riskju sta aħna rridu wkoll nirreferu għall problema tad dipendenza fuq ir ratings Jiena għandi żewġ punti li huma pjuttost kritiċi. L-ewwel nett il-kwistjoni tar-rotazzjoni li hija proposta jiena personalment naħseb li din il-proposta tar-rotazzjoni kif qal Jean Paul mhijiex prattika. Jekk jiena għandi tliet eh, aġenziji biss, jiena l-obbligom sabiex jagħmlu rotazzjoni, jiena naħseb li naturalment mhijiex tibdel ħafna affarijiet minħabba illi dejjem ħajkun l-istess lita li ħajħodu jduru, ġifiri ma nsibx li dan huwa prinċipju li jista' vera jkun implementat fil-prattika, jiena naħseb li dan huwa prinċipju li aħna għandna nitbedu minn imħabba li ma jistax jaħdem tajjeb fil-prattika. Jiena naħseb ukoll illi rridu naraw illi aħna nanalizzaw u nħedġu illi l-aġenziji illi jaħdmu fuq livell nazzjonali jintużaw iktar. U aħna bħala leġislaturi irridu narfu illi hemm iktar minn mitt aġenzija li forsi mhumiex attivi fuq livell internazzjonali, iżda li għandhom attività ta' suċċess fuq il-livell nazzjonali, ġifieri anke fuq il-prinċipju ta' modalità aħna naħsbu illi hija xi ħaġa pjuttost pożittiva fil-fatt illi um, nimxu fuq dawn il-proposti, però jiena ma naqbilx fuq din eh, fuq dan il-vizjoni ta' kontroll li tmur fuq il-livell daqshekk estrem li fl-aħħar mill-aħħar il-modelli li kienu introdotti jisiru kollha l-istess. Ġifiri jiena u hekk ma nixtiex illi aħna jkollna armonizzazzjoni tal-approċċi kollha illi huma użati minħabba li din hija l-unika ħaġa illi nistgħu nqusuha bħala kompetizzjoni fis-sistema kollha kemmi. Jiena naħseb illi hawnhekk irridu nħarsu darb'oħra għall-artiklu 28 u illi r ratings għal government bonds nafu illi hija xi ħaġa tajba li dawn ħajkunu analizzati kull sitt xhur u mhux kull sena, hija xi ħaġa tajba ħafna u jiena naħseb li ħaġa oħra illi forsi aħna ma tkellimniex fuqha hija kif aħna nistgħu niggarantixxu illi ir-rating agencies ma jaħdmux għal wis tul ta' żmien fuq rating partikolari u mbagħad xi eh, siċċu wara jew xi erba' wara jaraw li din ir-rating mhix daqshekk stabbli. Hemm ħafna aktar dettalji hemm xi żewġ punti li huma pjuttost dubjużi u xi ħaġa li dispeċini ngħid hija li aħna eh, il-kwistjoni ta' kif nistgħu noħolqu iktar kompetizzjoni aqas biss missejnija jiena naħseb illi Credit Rating Agency Ewropea ma jistax ikollha kredibilità u żgur li fuq livell politiku ħatkun diffiċli kollha iżda jiena naħseb illi m'għandniex naqtaw qalbna kmini wis. Għanna naraw xinu għal possibiltajiet għal nżidu ktar il kompetizjoni fil-qasam iżda jiena nista' nimmaġina wkoll illi dan jisaj jkun possibbli. Ringrazzja. Uh, thank you, Ashley. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, can I say that I support the Commission's proposals to increase transparency in the rating sector? Iva, jena nishtiq nitkellem fuq il-proposti sabiex nżidu trasparenza fil-settur ta' rating li għandu meħġu iktar kompetizzjoni. Jena naħseb li nista' nappoġġa din il-proposta li konna dan l-index ta' rating tal-kreditu. Jena naħseb li kull tip ta' ċentralizzazzjoni sfurzata ħadd taħdem kontra il-miżuri tagħna li aħna din nippruvaw nimplementaw sabiex nżidu l-kompetizzjoni. Għal din raġuni jiena naħseb li għandna nippruvaw naqsu d-dipendenza tagħna fuq ir-ratings u l-investituri għandhom ikunu mħeġġa ħalli huma jagħmlu l-istudju tagħhom u mhuwiex jistrieħu esklusivament fuq ir ratings So għana rridu naraw ukoll kif nistgħu nserħu aħna fuq il- Eh, l-analiżi interna speċjalment naraw ukoll kumpaniji żgħar kif jistgħu jagħmlu. Jiena naħseb li din id dependenza żejda mhijiex tajba l istabilta fis-swieq tagħna. Għal din raġuni jiena nilqa l-intenzjoni tal-Kummissjoni sabiex nippruvaw nżidu l-kompetizzjoni fis-settur tar-ratings u nħeġġu ktar kapparteċipazzjoni iżda dan m'għandux isir mbagħad nitilfu ktar mill-kwalità. Jiena naqbel ma' Jean Paul Gozes huma l-kumment tal-kollega Klintz illi din ir-rotazzjoni li kienet proposta ma naħsibx li ħażiet iktar kompetizzjoni. Jiena naħseb li din ir-rotazzjoni hija falsa u tfisser li sempliċement ħajkunu qed induru l-istess tlieta. Jiena nixtieq ngħid ukoll li mħasseb daqsxejn dwar il-proposta tal-Kummissjoni illi qiegħda tipproponi ċertu bidliet fil-metodoloġija tar-rating aħna nistgħu naraw illi interferenza fir-riżultati tal-isma f'dak l-indixxaqsam l-standards tar-ratings aħna fl-opinjoni anzi jiena fil-femma tiegħi naħseb illi aħna rridu nħeġġu iktar kompetizzjoni iżda naħseb li kull aġenzija qiegħda ssegwi l-istess metodoloġija u din tista' eh, twassal għal iktar danni. Jiena nixtieq nitkellem fil-qosor ukoll fuq ir-responsabilità ċivili minħabba li naħseb li din hija l-iktar parti li hija ta' dannu fil-proposta kollha kemm hi. Aħna lkoll qedna li nixtiequ li jkun hemm iktar kompetizzjoni bejn l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu. Aħna nixtiequ li naraw li jkun hemm iktar aġenziji li jidħlu fis-suq u jkun hemm aġenziji iżgħar illi jkunu qegħdin jipparteċipaw attivi fis-suq. Issa x'nistgħu nfasslu aħna sabiex nevitaw li jkun hemm dominanza da dawn it-tlieta u naraw li jkun hemm responsabilità ċivili fuq il-parteċipanti kollha fuq is-suq xista ikkun, xtista tkun l-ispiża li jinti tassigura li kien kontra il-dizastru. Jien nista' ngħidilkom li assigurazzjoni għal xi ħadd li ju parteċipi fuq livell kbir ħajkun inqas minn l-assigurazzjoni għal parteċipant li mhuwiex daqshekk parteċipa fuq livell daqshekk kbir. Jiena naħseb li l-imponu ir-responsabilità ċivili tista' twassal għal inqas parteċipanti fis-suq u żgur illi aħna ħanistabbilixxu iktar dominanza dawn it-tlet aġenziji u din raġuni nixtieq inħeġġeġ lill-kollegi sabiex terġgħu taħsbuha. Is-Sur Domenici għandu raġun meta tgħid li CRAs għamlu żbalji kbar f'dawn l-aħħar ftit xhur, speċjalment fuq il-dejn Iżda l-aġenziji da kollu qed jagħmlu huwa li jagħtu opinjoni ħadd mu qiegħed jisforza lil ħadd sabiex bil-fors iridu jqisu din l-opinjoni. Ir-raġunijiet għalfejn hemm bosta nies li isuhom dawn l-opinjonijiet huwa minħabba li ħafna minn dawn l-aġenziji da kollu ħafna minn dak li jgħidu għandhom raġun dwaru. Iżda aħna ma naqblux għal din raġuni ma' suġġeriment tas Sur Domenċi li pajjiż li għaddej minn programm tal kubru għandhom jissospendu ir-ratings ta' dan il-pajjiż minħabba li pajjiżi differenti għandhom prospetti differenti. Jekk aħna ħanħarsu lejn l-Irlanda aħna nistgħu naraw li mexxin tajjeb ħafna f'dak li għandu x'jaqsam programm ta' rikupru u qablu l-Irlanda mal-Greċja. Jiena naħseb illi l-aġenziji u l-investituri individwali għandhom il-permessi li fil-fatt eh, jaslu l-konklusjonijiet tagħhom dwar kif il pajjiżi differenti qegħdin jagħmlu progress. Ftakru illi l-investituri jaħsbu li ratings huma utli ħafna u sirja f'dak li għandu x'jaqsam il-riski tagħhom il-kalkolu tar riski minħabba li jekk aħna eh, naraw illi qegħdin nirregolaw wisq aħna qegħdin innaqsu il-ħeġġa għal parteċipazzjoni. Naħseb il-miżuri għandhom ikunu proporzjonati sabiex nilqu tagħna. Nixtieq illi ngħid li qed nistenna bil-ħerqa li naħdem mal-kollegi dwar dan. Grazzi. Thank you. Pascal. Pascal kieġbu. Iva, grazzi jiena nixtieq li forsi nitkellem fuq xi ftit mis-suġġetti li diġà tkellmu dwarhom il-kollegi iżda jiena naħseb illi fil-fatt hawnhekk għandna xi ħaġa illi hija pjuttost sirja li ndiskutu għal fuq il-konflitt tal-interess naħseb li nista' naqbel perfettament ma' Jean Paul dwar dan il-pendulum li qiegħed jiċċaqla min-naħa għall-oħra hemm konflitt ta' interess ċar ħafna anke bil-mudell li għandna bħalissa. Aħna nissuġġerixxu li għandna fl flimkien madwar mejda ħalli pruvaw naħsbu fuq sistema intermedjarja li tista' tipprovdi sistema għabbażi ta' sistema qisu ta' arkant ħalli aħna ikollna fil-fatt ehm, possibilità li naraw li kumpanija li tinvesti f'ċertu prodott ikun jew xi ħadd illi qed jinvesti u qed jħallas għal kontijiet mod dirett ħalli bekk nevitaw li jkun hemm konflitt ta' interess. Iżda fl-istess ħin għandu jkun hemm xi tip ta' kommissjoni kummissjoni li fil-fatt ħatħallas lill-aġenziji għal rating iżda dan mhuwiex ħaj komprometti l-investituri b'dan il-mod u naħseb illi dan l-intermedjarju illi għandhom jaraw illi fil fatt qegħdin jippruvaw jieħdu dan il kuntratt minħabba li dan huwa u uffiċċju pubbliku fil-fatt anka dan dan huwa ħaġa li aħna fil-fatt diskutejna anka matul id-diskussjoni tal-rapport ta' Klintz. Iżda aħna nistgħu ngħidu illi nixtiequ li jkollna xi tip ta' bażi li tista' taħdem b'mod indipendenti fuq l-interess privat iżda li ħad tkun indipendenti wkoll mill-gvernijiet. Ġifieri din hija proposta illi aħna lesti niddiskutu magħkom ħalli bekk nitbedu mill-modell ta' bħalissa li huwa daqsxejn problematiku dwar il-konflitt ta' interess. It-tieni aspett huwa dwar l-eżma. U l-armonizzazzjoni tal-modelli issa jiena minix qed nasal għall-istess konklużjonijiet bħalek ġifieri li l-eżma jistgħu jaslu għal fatt irridu jagħtu validazzjoni għal mudelli u dan ma jfissirx li awtomatikament din ħadd l iktar armonizzazzjoni tal-mudelli. Anzi, aħna biss qegħdin inqisu l-fatt li dawn mhumiex mudelli li fil-fatt huma stabbiliti bħala eh, tajbin għall-anijiet li jippruvaw jilqu. Iżda aħna nafu wkoll li hemm ukoll ehm, bosta differenza bejn il-fatt li aħna din nippruvaw narmonizzawhom u minflok npoġġuhom fuq l-istess livell. Ġifieri hemm xi ftit eh, modelli huma mitqisa li huma aħjar minn oħrajn. U jista' jkun hemm li hemm ċertu modelli li huma tajbin iżda mhux neċessarjament aħna għandna bżonn tarmonizzazzjoni. Ġifieri din l-idea li għandu jkun hemm din is-sistema awtomatika u drabta awtomatiku ma' normalizzazzjoni ma nasibx li hija daqshekk importanti. Ħaġa oħra illi jiena naħseb li importanti li diskutu hija il-punt ta' rakkomandazzjoni. X'inhu huwa x-xogħol tal-rating agency sabiex janalizzaw u jaraw x'inhu huwa r-riskju din hija xi ħaġa li hija pjuttost interessant minħabba li l-kollegi mill-Konservattivi qalu li dawn l-aġenziji jirreflettu sempliċement dak li qed jiġri fis-swieq iżda huma qegħdin jirriflettaw il-kondizzjonijiet Eh, fis-suq eh, u dan huwa dak li ntqal fil-fatt u dak illi aħna qegħdin fil-fatt nakkużawhom. Aħna ma naħsbux li huma din jevalwaw mod pertinenti r riski huma din jevalwaw eżattament dak li qed jiġri fis-suq, pereżempju jgħidu li fl-Iżlanda l-ebda problema, għandhom triplej A, f'daqqa waħda jfalli l-pajjiż. Ġifieri Issa sħaġa wkoll ġara fil-Greċja li qalu li m'hemm lebda problema bil-Greċja mbagħad l-għada falla kollox, tkisser kollox, ġifieri Jiena naħseb li din hija xi ħaġa illi hija xi ħaġa ċiklika ħafna, xi ħaġa li tinbidel il-ħin kollu dak li għandu xaqsam il-perspettiva konservativa tal-mod ta' kif jimxu s-suq. Ġifieri jiena naħseb li hemm bżonn li naħnu daqsxejn iktar fuq dan il-punt. U hemm xi ħaġa li għandna nagħmluha. Hemm bżonn illi nanalizzaw ir-riskju. Dan irid jagħmlu xi ħadd u jiena naħseb illi aħna nistgħu naslu sabiex ngħidu li hemm bżonn ta' ċertu rakkomandazzjonijiet u rating agencies bħalissa jista' jkun illi l-ewwel u l-unika eh, talba tagħhom hija lill l-Bank Ċentrali Ewropew jasal l-aħħar alternativa li jom. U dan huwa propju il-punt li qed jiddiskutu jiena naħseb ukoll li m'għandix problema b'din il-proposta, ma nistax nifhem għal fejn xi ħadd li jkun qed jagħmel evalwazzjoni tar-riskju sovran jasal sabiex jagħti rekomendazzjoni iżda dak li aħna nistgħu ngħidu huwa li hemm problema iżda m'hemmx fejn joħorġu rekomendazzjoni tanka fuq il-pensjonijiet nistgħu ngħidu li iva hemm ċertu impenn illi qed joħroġ minn stat li bħalissa mhuwiex kopert dan huwa l-evalwazzjoni tar-riskju iżda jekk imbagħad aħna ħanitkellmu fuq jekk huwiex leġittmu illi ikollna ċertu standards ta', ta, kumpanija partikolari li per eżempju qed iżidu eh, l-età ta' ritirar ta' 67 sena li qed jieħu pajjiż partikolari, jien naħseb li din hija deċiżjoni politika u mhijiex deċiżjoni li għadha tittieħed mill-CRA, jiġifieri aħna rridu nagħmlu distinzjoni bejn l-evalwazzjoni tar-riskju u l-metodoloġija u il-livell politiku, il-metodoloġija politika illi m'għandix taqsam hawnhekk, jiena ma naħsibx illi hija idea tajba illi nħaltu tnejn. Issa jissa mhux qed ngħid illi s-CRAs il-ħin kollha din jippruvaw jisegwu metodoloġija li huma kontrija. Għal din raġuni jiena naħseb illi huma m'għandhomx raġuni leġitma għalfejn huma qegħdin jagħmlu dan il- suġġerimenti minnaħa tagħhom. U naħseb li l-aħħar aspett li jiena rrid nitkellem dwar huwa dipendenza fuq il-CRA. Jiena naħseb li għanna nivitaw li nsibru nafs pozzjoni fejn investituri jsiburuhom f'pożizzjoni jridu jbiħħu is-securities minħabba illi il-rating imbidel minn AAA għal xi ħaġa oħra u jiena naħseb illi għandna jkun sistema sabiex nistabilixxu għadi. Jekk pereżempju aħna naqsmu dan fit-tnejn natu każ. Wieħed irrid jara li jekk fir-regolament tal-fond wieħed jista' jgħid li jista' jixtri biss strumenti AAA minħabba li dawn huma l-iktar siguri inti tixtri dawn l-istrumenti AAA iżda mbagħad tgħaddi għall-istrumenti AA. Iżda inti m'għandekx tkun obbligat li tbihom dawn l-istrumenti minħabba li tista' żommhom xi ħames jew għaxar snin. Jiġifieri din irridu naraw jekk hiex kwistjoni illi aħna ngħidu li huwa ġust li fil-fatt aħna eh, nbiħu dawn u jien naħseb illi Huwa tajjeb u naħseb li nixxirna li aħna nilħu f-tejm dwar dan il-punt partikolari nistgħu nimxu d-dim. Issa l-aħħar punt dwar il-bażi jiena naħseb li nistaqbel ma dak li hemm fir-rapport ta' Klins dwar il-maġġoranza, speċjalment dwar kwistjonijiet tal-bażi, mod ta' kif il-bażi jemmexxija, mexxija, Jiena naħseb li dan huwa punt tluq eċċellenti sabiex aħna naħsbu fuq mudell illi ma jkunx ehm, mudell li jista' jwassal l Aġenzija Pubblika Ewropea u lanqas ma jkun sistema illi jkun immexxi mill-interess ta' settur eh, pubbliku u allura aħna nkunu qegħdin nipprovdu ċertu servizzi illi hemm bżonn u meta aħna naslu sabiex nitkellmu fuq l-obbligu li għandu jkun impost fuq eh, CRA sabiex jisu wkoll riski li mhumiex finanzjarji bħal pereżempju riski ambjentali jiena naħseb li meta CRA joħorġu si Eh, eh, il-ratings tagħhom dan huwa element importanti ħafna essenzjali, pereżempju il-BP u eh, kumpaniji oħrajn din xi ħaġa li ma tqisitx mill-CRA u dan huma affarijiet li għandhom ikunu integrati ħalli bekk aħna nkunu nistgħu natu Eh, riskju, edija ta' riskju ġenerali, ringrazzjakom. Very much, that brings us to the end of... Grazzi bek, temmejna l-lista ta' Shadow Reporters. Fadlinna xie nofsija, kanna ħafna ħina da' dibattitu għatan erba kellima fuq il-lista, mbagħad Leonardo nimmaġna li kun irid jirrispondi għal daqstant zammu kemm xejn aktar fil-qosor milli zammew il-shadows. Thomas Mendven, Gold, Peter Simon, Jiena mkoll. Għaw xi kellem oħrajn Alisa. Xaħat Ola. Ole. Għasib se jkollna ħin għall-Kommissjoni wara kollu ġġat kelmu waqt ir-rapport. Naraw kif semmorru. Jekk il-membri jizommu l-kommenti fil-qosor jista' jkollna ħin għall-Kommissjoni. Grazzi ħafna nasab li tkun ħasra jekk eh, wieħed ikun jista' eh, jitkellem, jatna tal-opportunità sabiex titkellem, bat tejtulu sabiex jitkellem fil-qosor ħafna. Jina naħseb li wara li dan diskorsi ta' passjoni, jina naħseb li wara dak li qal Jean Paul, naħseb li xi ħaġa tajjeb dak li qalu, naħseb li maħniex aħna ħanibdlu xejn jekk aħna fil-fatt innaqsu eh, ir-rating ta' Spanja jew pajjiżi oħra u ta' anka tal-Belġi bħalissa qiegħed jonqos. Vissa dwar eh, CRAs, għalfejn aħna qegħdin naraw li din l-idea tal-CRA Ewropea hija daqshekk negattiva jien naħseb li għandna bażi tajba u jekk aħna jkollna verament CRA illi għandha tistabbilixxi dan kollu jiena naħseb li għandu jkun l istatum mbagħad li jiffinanzja kollox u dan mhuwiex element politiku iżda aħna għandna jkollna wkoll din dil aġenzija li tkun indipendenti ħalli bekk aħna Eh, ma nistawx nippermettu li fil-fatt ikun hemm tliet CRAs li fil-fatt jimexxu kollox u naħseb illi rridu nqisu wkoll li hemm ukoll sistema ta' kompetittività, iżda jiena naħseb illi dak il ntqal ma kienx tajjeb illi qalu illi dwar is-CRA, jiena naħseb li din dan kollu jsir minnaħa tal-laħa politiku il-fatt illi illi kien hemm 1.2 biljun dollaru li kien investit fl-istat ma kienx xi incident jiena naħseb illi dan kien kollu maħsub għal din raġuni hemm bżonn li fuq il-livell ċivili aħna nejdu u nobligaw li CRA sabiex jessumu responsabilità ċivili tagħhom. Jiena naħseb illi bħal ħaddieħor ma nasibx li l-idea ta' rotazzjoni hija tajba, fil-fatt ma tantx ħatwassal għal ħafna affarijiet pozittivi. Dawn l-aġenziji kollha żgħar, għalfejn għandna daw kollha l-aġenziji, aħna nistgħu nażaw maħjar u naħseb illi rridu nanalizzaw eżattament min huwa parteċipi fiex u anka per eżempju hemm kumpanija partikolari li għandha 75% ta' parteċipazzjoni u jiena naħseb illi aħna rridu naraw li trasparenza tkun irregolata u tkun garantita. L-aħħar kumment fuq il-bidla fil-leġizlazzjoni naħseb li Wolf Klintz għandu raġun, iva, hemm bżonn li nbidlu leġizlazzjoni fejn hemm bżonn ħalli bekk naraw li kun hemm analiżi tajba ta' CRAs differenti u naħseb li l-liġi qiegħda hemmhekk mhux biss joqogħdu hemm mal dejjem, il-liġijiet qegħdin hemm u għandhom ċertu livell ta' skadenza meta huma ma jkunux għadhom xirqa u tajbin s-sitwazzjonijiet. Jiena naħseb illi importanti illi aħna m'għandniex nimponu projbizzjoni għal pozizjoni ta' vantaġġ, iżda għandna nimponu regolamenti ħalli bekk naraw li jkun hemm iktar kompetizzjoni ma jkunx hemm pożizzjoni ta' svantaġġ għal ħadd. Jiena naħseb illi Sinja President hemm bżon illi nkun iktar viċin ta' ċittadini u hemm bżon illi naraw eżattament kif aħna nistgħu nagħtu kontribut aħjar. Thank you very much, Sven. Grazzi ħafna, Sven. Kjoġbok. Di diskussjoni interessanti ħafna u kellna skambju interessanti fil-laqa li għaddiet. Problemi bażiċi però għadhom hemm ma nbidlux u llum huwa aktar urġenti li nsolvu dal-problemi. Naqbel ma dak li għat li l-mira prinċipali għandha tkun li konna ċertu livell ta' kompetizzjoni sabiex Eh, ħadd ma jkollu eh, monopolju u din hi eh, kwistjoni ta' kull ekonomija tas s Dan jkun hemm konsens appuntu bej gruppi differenti fuq dan forsi mhux dak ta' xelluk estrem, però għandu jkun hemm konsens. ċertu kommenti li saraw sorprendewni għaliex jek naqblu fuq din il-mira. Ma nistax nappoġġaw soluzzjonijiet għal din il-kwistjoni ta' poter fuq issu għaliex hawnhekk għatur individwali għandhom fil-fatt seta fuq issu u għal sant ma nix napoġġaw soluzzjoni illi ma tindirizzax il-problema. Normalment, jek ikun hemm konċentrazzjoni żejda ta' eh, seta u Thomas kontet tajdan, ismbat nużaw politika ta' kompetizzjoni u nippruvaw Eh, niframmentaw li nis differenti, nistaw kol nusaw mezzi oħrajn li ġdanu l-iktar eh, metodu brutali u mux faċli li tużaħ dan l-approċ. U eh, mux dan, mux kompetenza dan pala pal leġislaturi imma hija kompetenza ta' ħaddieħor. Mm, normalment il-Kommissjoni. Però irridu nużaw għal daqstant l-approċ regolatorju sabiex nilimitaw is-seta fuq suq kena l-proposta sabiex nwaqfu eh, fundazzjoni ta' klassifikazzjoni Ewropea għadna li din mandu ikun korp pubbliku, għandu jkun fl-interess komuni, ma mux korp pubbliku, għanna morru l-ura daqsan ta' proposta oriġinali u ninkluduha fil-liġi. Naħseb li huwa importanti wkoll illi sakemm għatanna turi importanti dominaw is-suq, għanna li ninlimitaw s-seta taħħom u dan ifisser li għal-koll entità finanzjarja li għamlet il-valutazzjonijiet ta' riskju taħħa għandhom xie jitħallew eh, jibnu fuq l-opinjonijiet tal-għagġizi ta' klassifikazzjoni ta' kreditu. Namlu referenza għal valutazzjonijiet ta' maniku oħrajn u jekk inti tinvesti flusek tersa u bank u tagħmel eh, ordi fuq l-internet inti tixtri xi ħaġa lix l-aġenzija għamnet klassifikazzjoni ta' AAA le. Tiddeċiżi jint u kull attur ta' ċertu daqs u mistenni għamil dan. Għal-daqstan dipendenza zejda fuq eh, il-klassifikazzjoni nkun definit fid-dinja tal-bannek u għanna nassiguraw li wara threshold speċifiku fuq daqs u għamek naqben miegħek jekk inti għatur finanzjarju zaħir forsi ma tkunx tista' tivvalu ta' prodott kompless. ta' wisq, però jekk inti tkun ikbar minn ċertu daqs partikolari, x' tagħmel finanza dawla turi xek ne nippermett nipermettu l-om nemlu dan, nkunu billi ġeqet intuwa mis-seta illi ma rridux f'ekonomija tas-suq u għal daqstant għandu jkunem regola aktar b'saħħitha. Però li minn dan kont sorpris ħafna nisma li ħafna kellima kienu qed jgħidu li m'għandniex ikonna consultation, però ma suġġerewx mezzi ieħor biex inżidu l-kompetizzjoni li mhux possibbli u għawek nħeġġeġ il-gruppi kollha sabiex jiżviluppaw il-proposta tagħhom ta' kif niframmentaw din is-seta. Mhux biżejjed ngħidu ma rridux is-seta, però aħna kontra l-force rotation. Għal daqstant, eh, ħorġu b'xi ħaġa oħra mekkaniżmu ieħor sabiex neħilsu darba dejjem minn din it-tip ta' seta illi m'għandix posta f'ekonomija tas-suq. U eh, ħana laqawnek ninsabu f'sitwazzjoni perikoluża l-aħħar. L-istat ħa taħt ideħi riski akkumulati minn banek privati sabiex jiġbor il-profit. U f'dan il-qasam qed nagħtu l-atturi privati monopolju fuq is-suq qed nirriskjaw illi nitilfu l-appoġġ pubbliku għall-ekonomija tas-suq. Jekk ma nwaqfux darba l dejjem dan l-użu ħażin tal-frażi ekonomija tas-suq. Dan m'għandux jaqtam xejn mal l-ekonomija tas suq soċjali jisimmaw li ċittadini ħalli darba dem neħilsu minn dit tip ta' eh, set assoluta fej anka rridu nevitaw darba dejjem konflitt ta' interessi iva, pero rridu naġixxu. Mux biset najdu li għadil miżura u li għall-oħra, rridu noħorġu b'soluzzjoni konvinċenti, grazzi. Skużawni kollegi, ma' ma' 5 minuti. Peter Simon jikroġbu. Jina nishti li fil-fat nifoka fuq punt partikolari li semma Leonardo ftit qabel u anka li semma Wolf u koll. Il-kwistjoni ta' dawn l-istrutturi ta' dawk li għandhom l-isma u l-konflitt tal-interess. Jina naħseb li fil- prinċipju dan hija l-iktar ħaġa li nara sorprendenti aħna naħsibu li kemm fil-Ġermanja iżda din hija sitwazzjoni anke fl-istati membri l-oħrajn li għandna sensittività qawwija ħafna għall konflitti tal-interess għal din raġuni għandna ħafna dispożizzjonijiet stretti legali u niddiskutuhom il-ħin kollha għal gruppi kollha differenti ta' eh, attività għall-avukati, għall-notara, għall-evalwazzjoni u l-kontroll tekniku, għal ċertu soċjetajiet u kumpaniji u mergers u eh, rappresentazzjoni tagħhom aħna ħin kollu niddiskutu anke mal-politiċi, mal-kummissarji, il-ħin kollu nitkellmu fuq eh, din sensittività tal-konflitt tal-interess. Issa fuq il-CRA aħna nafu li għandhom influenza kbira fuq il-sistema ekonomika u politika U rajna kemm għandhom effett fuq dawn is-sistemi f'dawn l-aħħar ftit xhur. Aħna xorta waħda ma nasibx ma nasibx li għandna sensittività daqshekk qawwija tal-konflitt ta' interess tal qasam Għal din raġuni kuntent ħafna l-Kummissjoni qed tiffoka fuq dan il-punt. Issa x'qed tikteb il-Kummissjoni hija qed tgħid li l-ebda kumpaniji l-ebda kumpanija fil-fat manda ikolla iktar minn 10% tal-kapital bħala isħma fil-kumpanija. Jina naħseb li dan huwa biżiet sabiex għan nvetaw li neskludu kompletament il-konflitt tal-interess, jien ma naħsibx li dan huwa l-każ, ma naħsibx li solvu din il-problema. Minħabba li l-konflitt tal-interess mhijiex problema minħabba li kolna xi ħadd li għandu ħafna isma f'aġenzija tar-rating u eh, u għalek ikunem daw il-problemi. Ne, mux għalek, dan ikunem xaħat li ikollu interess ekonomiku għawi fuq li jiddependi fuq il-rizultati li ħajħorġu l-agenziji minħabba li ikunem ċertu spekulazzjoni fuq il-prodotti illi waslu għal u kol kumpaniji statali li fil-fat din jaħdmu fl-imkien ma ċertu aġenziji ta' rating ġifiri jek minnaħat dawk li għandhom l-isma' illi hemm interess partikolari illi rating fil-fatt juri minnaħa jonkella juri naħoħra, hemmhekk għandna konflitt ta' interess. U jekk aħna jkollna struttura li fil-fatt is-somma tal-dawk li għandhom l-isma kollha għandhom interess kbir ħafna f'dan minħabba li huma attivi anka f'dan il-qasam jiena nasab li mbagħad ikollna din il-problema u jiena nixtieq ukoll eh, nirreferikom għall l-analiżi illi għamel Eh, koll Roland Berger li huwa riċerkatur li huwa kollu kundanat li huwa soċjalisti żejt. Iżda jekk aħna nħarsu eh, lej dawn l-istudju li għamel, aħna nistgħu nsibu l-ismijiet kollha ta' dawk in-nies li fil-fatt għamlu ċertu profit mir-ratings illi ma kinux verament trasparenti. Dejjem l-istess kliem, Goldman Sachs, BlackRock, dejjem l-istess nies U jiena naħseb illi jekk aħna fil-fatt fuq dan il-punt aħna ma noqdux iktar attenti sabiex nevitaw illi jkun hemm konflitt ta' interess, jiena naħseb illi kif ġara eh, fil-gruppi kollha tax xogħlijiet aħna ħajmorru lura anke fuq dan ringrazzjak. Right, uh, I put myself on. Grazzi, poġġejt li nifsi fuq l-lista ta' kellima għal darba mos noqgħod inneħħi li l-nifsi għal benefiċċju oħrajn? Naħseb li hija problema interessanti. L-inħarsu l metodoloġija u naraw kif l-aġenziji jaħdmu fil-fatt. Inevitabilment hemm diskussjoni ta' dejjin meta l-klassifikazzjoni eh, titpoġġa meta tkun qed tinħoloq xi ħaġa. Nafu li fil-present li FSF illi nafu li mhix xi ħaġa suspettuża edha f'diskussjonijiet mal-aġenziji fuq kwistjonijiet tal-klassifikazzjoni tagħhom stess. U l-affarijiet ibqgħu sejrin u ġala darba l-aġenzija tpoġġa tpoġġi kumpanija jew stat membru taħt skrutinju Mbagħad eh, l-aġenzija jistaqshom għalfejn għamiltu dan. U risposta li hemm tkun li kwistjoni bħal din jew kwistjoni oħra ikkawżat il- bidla fl-opinjoni. U naħsibx li neċessarjament korrekt li ngħidu li din hija interferenza politika jekk jiġu mitluba għal fejn għamiltu xi ħaġa u l-metodoloġija tiġi republikata hija huwa ġost li jgħidu iva aħna mħasbin fuq il-pensjonijiet tagħkom jew ħaġa oħra mbagħad jekk il-mistoqsija titfaċċa kif se nibru l-affarijiet hija ovvja tbiddel l-affarijiet illi fuqhom eh, illi qed joħolqu tħassib. Hekk jaħdmu l-affarijiet. Ovvjament, l-informazzjoni dejjem se tkun storika li eh, irrid tinġabar informazzjoni misswi minn affarijiet eh, li qed jiġru u dawk li kienu mija jiftriolik differenti jafu li jina dejjem ninsisti li konna lok għal iktar ġbir effiċenti ta' data għal iktar rizorsi u dan sabiex l-affarijiet jimxu eh, aktar malajr. jekk eh, ħammur kontra eh, del politika anka politika li għandha li sibi sejni xina jkollna analiżi reali mingħajr ma niddependu fuq organizzazzjonijiet li jiġbru l-informazzjoni u manfusom Li neħu klassifikazzjoni hija komplikata tipprovamlu dan fl-Istati Uniti hemmhekk li diskussjonijiet ma fuq il-Capitol Hill u kienu pjuttost imdejjin li bdew iħarsu lejn credit default swaps u affarijiet simili minn flok li ma kienx eżattament dak li rridu. Naħseb l-idea li konna sospensjoni ta' pajjiż program ta' ris ta' sok ta' ħaġa riskjuża u eh, fuq ċertu prodotti għadna minn jaf kif binom magħhom Asterix sabiex nidentifikaw prodott kompless minn ieħor pjuttost aktar sempliċi. U għadna u koll li forsi fiħdan program din ħagġa raġonevoli, pero il-punt li resa Ashley Fox li forsi għadna naraw hemm xi progress mhux tamtovju li qed isir tajjeb li jkollna xi tip ta' kategorizzazzjoni li tindika illi hemm affarijiet li qed jiġru b'tali imoz illi huma differenti minn dawk illi mhumiex inklużi fil-programm dan forsi għandu jkun possibbli. L-aħħar punt ħafna drabi għandna l-investitura jekk imexxu l-proċess xiridu huma huma jridu klassifikazzjoni mill-aġenziji l-kbar. U din ħaġa illi jista' jkun ikollna bżonn indirizzaw. Għandna problema simili blodit hemm kumpaniji kbar individwi li ġu mitluba jgħattu klassifikazzjoni appuntaw awdituri jaħsbu li jekk jazlu kumpaniji żgħar jistgħu eh, huma jieħdu ktija ta' dak li ġara għal daqstant hija xafra taqta' miż-żewġ naħaddin. Għandi ħafna iktar xi ngħid, però ħana qafawnek Elisek jaġbuk. Obrigada. Um, eu penso que Grazzi, Signor President. Nasab hawnhekk għandna kontradizzjoni bejn aħna li qed niddeskrivu x'naħsbu li hemm ħażin u naqqasijiet fl-aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu fl-istess ħin mhux qed nissiltu konklużjonijiet minn nuqqasijiet li qed naraw. Jiġifieri, jekk għandna kif smajna 95% tas-suq kontrollat minn tliet aġenziji, dan iwassal għal dak li jiena insejja kontaminazzjoni ta' interess bejn il-klassifikazzjoni u profitti li jisiru mill-aġenziji. Dan ifisser li mhux qed nittrattaw informazzjoni bażata fuq l-interess pubbliku jew interess reċiproku, ma qed nitkun fuq negozju fejn l-aġenziji jiżguraw il-tul finanzjarju tagħhom. U daħal li reperkussjonijiet reperkussjonijiet li għandhom jippermettulna illi nisiltu konklużjonijiet fuq politika ta' kompetizzjoni, per eżempju. U għanna nindirizzaw kwistjoni fejn tlet atturi li qed jiddominaw issu kważi kollu kemm huwa daqsant ma nistax nifhem jien meta ċertu kollegi li wara deskrivew il-problema mod korrett ma jkunux kuraġużi biżejjed fil-proposti li jresqu dwar kompetizzjoni, per eżempju, li twaqqaf ċertu korpi mill-li kollom sem kbir fis-suq. Meta ser nużaw l-odda kollha d-dispożizzjoni ta' politika ta' kompetizzjoni sabiex nieħdu passi sabiex nindirizzaw da' problemi. Mhux qed nieħdu vantaġġ tas seta kollha li għandna taħt kompetizzjoni sabiex nindirizzaw da' kwistjoni u ħtieġa li naqsu l-ostakli u nipermettu illi aġenzija ġoddejt lo fis-suq li għalwa f'klins kien importanti. Hemm bżonn nżommu trasparenza u dan għandu jsir mod permanenti għal daqstant naħseb li għanna nitrattaw dil kwistjoni mill perspettiva ta' politika ta' kompetizzjoni u nieħdu passi deċiżivi sabiex inxejnu dan l-ċesta seta illi qed jitrasformaw is-suq f'post fejn tliet atturi biss jistgħu jipparteċipaw. Politika ta' kompetizzjoni qed jiġi użat dal-proċess u naqbel ma' ħafna mill-kummenti li saru mod partikolari eh, l-iżolament tal-liġi Ewropea, l-liġi tal-Unjoni Ewropea u li nirregolaw dawn il-klassifikazzjonijiet li aħna maħnix sodisfatti bijom. Naħseb li huwa kruċjali wkoll li ċertu pajjiżi taħt ċertu kondizzjonijiet ta' poċ għandhom problemi minħabba id bassir ta' l-aġenzija li ħafna drabi jsir realtà. U forsi tista' tgħid illi bażikament Huma qed influenza u iżejjed is-suq, grazzi. Grazzi ħafna. Ejsa ma ħadit seba' minuti. Għalek, jogħġbok. Grazzi, Signora President. U kon interessanti nużaw iktar CDS flok eh, aġenziji ta' klassifikazzjoni, forsi dan jista' jkun suġġett ta' rapport minn naħa ta' Pascal. Biex nilimitaw s-seta fossu huwa tajjeb li l-politiċi fil-pajjiżi jaġixxu kif suppost. Inkluż aħna wkoll ovvjament. Dan sabiex nilimitaw s seta żejda fuq is-suq. Jekk ma temminx fil-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu, għandek temmen allura il-Gvernatur tal-ECB, meta tkellem kif tkellem fil-Financial Times il-biraħ fej għalla li s-CRA skoll għandhom raġun fuq id-dejn sovran U din iktar ħaġa diffiċli ovvjament. Għandek tikkastiga dawk li ma responsabbli dejjem ovvjament. Però naħseb li din hija proposta li għandna naħdmu aktar fuqa, imma xi dettalji hawnhekk fejn jekk nintroduċuhom se nispiċaw ndajfu aktar is-suq. Jina naqbel ma' Wolf Klintz, Shadow Rapporter, li fuħut minn dal-proposti naraw aspetti negattivi u musser niksbu il-miri li qed nippruvaw niksbu. Għal daqstan tkunu kemm xejn attenti. M'għandniex ninsew illi għal kem l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ħadu żbalji kbar fl-Istati Uniti anka l-politikanti jistaw morru zmerċ għamna drabi. Grazzi, Diogo. Muito brigad. Muito brigad, Sharon. Grazzi, Sharon. Nishtiq il-rapporter kol suċċess bieċa xoħ li mi faċ li xejn. U għawnek, qed nitkellmu fuq tielet bidla leġislattiva li rajna fuq uh, eh, CRAs. Dan joħloq instabilità mhix ħaġa tajba u din id-darba għandna nippruvaw niżguraw illi nispiċċaw b'regolament li jkun stabbli kemm jista' jkun. Illi jfisser illi jindirizza b'mod dettaljat il-kwistjonijiet li qed niddiskutu. Hemm ħafna punti politiċi fir-rapport hemm xi dubju fuq xi punti partikolari fuq l-aspet pozittiv, però xtaqt ngħid illi tneħħija ta' referenzi leġislattivi għal kwistjoni ta' tnaqqis ta' dipendenza żejda u li konna investituri b'analiżi ta' riskju eh, tagħhom klassifikazzjoni finanzjarja hija analiżi tar riskju tista' ssir mill-investituri. Imbagħad għandek il-kwistjoni tal-closure requirements u dan jista' jwassal l-investituri sabiex jenalizzaw huma stess sitwazzjonijiet u anke regoli speċifiċi dwar dejn sovran u mod kif tagħmel il-proċess wieħed aktar trasparenti. Dwar id-dubi illi kelf maħi wara l-ewwel qari l-aġenziji l-kbar illi qegħdin jiddominaw il-dawk li huma iżgħar f'temp ta' xar snin dawn il-miżuri apparti li huma meħtieġa hemm bżonn li jkunu marbuta ma' regolament 733 fuq major acquisitions u naħseb u snibza illi illi tibdil kultant jistaw jippermettu illi ma jkunx hemm impatt fuq it atturi li qed jikkontrollaw is-suq. U għal daqstant mhux ser jgħinu żida fil-kompetizzjoni. il komissjoni qalet illi qegħdin jaħdmu fuq il model finanzjarju. Però din ħaġa mhux imsemmija hawnhekk u din ħaġa teknikament komplikata l-aħħar. Possibilment bidla oħra tista' tiġi inkluża semmejt l-instabilità minħabba tibdil kontinu introdott u minn nista' nara qed inneħħu l-idea li konna aġenzija ta' klassifikazzjoni Ewropea mem lebda perost arija uffiċjali dwar dan għada deja li għada kemm xejn fl-arja. Hemm ukoll numru ta' aġenziji privati li ġa eh, jeżistu tkun idea tajba li forsi permett aktar kompetizzjoni hawnhekk. Il-Kommissjoni wkoll eskludiet l-idea ta' stati membri li għaddej minn miżuri ta' austerità li qed jkunu esklużi mis-sistema ta' klassifikazzjoni. Jiena staqt nqajjem l-idea illi klassifikazzjoni finanzjarja ta' pajjiżi li għaddejjin minn pjani spajniet tal-kupru ikunu ta' valur dubjus u għall-aħħar u tagħti biss stampa parzjali ta' situazzjoni ġenerali. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nerġa' ngħaddi kelma l-rapporteri, dispjaċini li m'għandix kelma għal ħin għall kelma għall kummissjoni Sur Domenici, nipreferi nħalli l-Komissjoni jitkellmu minn floki. Mbagħad nagħlqu mela. Rapporter jixtieq jisma' mill-Kummissjoni tajt il-President mela l-Kummissjoni Fortunati. Iva, fortunati ħafna. Grazzi l-Sur Domenici. Kemtejn malajr bħala punti ta' reazzjoni għal punti li tqajmu dal-ħodu. Kien hemm ħafna referenzi għal kwistjoni tal-modell ta' min joħroġ il-krediti ħallas, modell ta' investituri, hemm rapport minn tal kommissjoni fuq dan, semma dal-ħodu fil-fatt ukoll biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-issuer pays model u il-konflitt ta' interess marbut ma' dan model. Anki fid-dawl tal-iżviluppi li qegħdin iseħħu bħalissa fl-Istati Uniti fejn dan qed jiġi indirizzat ukoll. Imbagħad il-kwistjoni tal-metodoloġiji jiena naħseb li jista' jkun hemm minn fem ħażin x'inhija l-proposta tal-Kummissjoni u jekk tippermettuli fil-qosor nixtieq ngħid dak li qegħdin nipproponu fit-testana. Fit-testana qed ngħidu li fid-dispożizzjoni li hemm eżistenti fir-regolament CRA li huwa l-artiklu 8-3 lieta li l-autoritajiet iridu jużu jużaw autoritajiet rigorużi, strumenti rigorużi bazati fuq l-istorja u l-prassi eżistenti. Iva, dak li tnajdu fil-proposta tagħna fil-qosor huwa li l-eżma tittiżgura li l-metodoloġiji li qegħdin jintużaw mill-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu ikunu konformi ma' dawn ir-rekwiżiti legali. Għalhekk mhux qed nagħtu setat ġodda l-ezma għal armonizzazzjoni ta' metodoloġiji jew inkella tbassir minn qabel ta' ċertu metodoloġiji, le aħna qegħdin nipproponu li nagħtu setta lill-eżma biex ta' kontrolla jekk l-awtoritajiet u xet iżommu mal-rekwiżiti eżistenti li hemm u mhux dawk oħrajn ġodda. Kien hemm ħafna interventi li semmew punt ieħor dal ħodu importanti ħafna l-Kummissjoni, hija waħda mill-għanijiet ewlenin tal-proposta tagħna fil-rigward il-bazi, aħna għamilna proposta sajf li għadda, meta għamilna l-proposta tal-CRD erba fej aħna tlabna n-naqsu id-dipendenza fuq il-CRAs, għet namlu t-tini pass issa biex n-naqsu il-dipendenza fl-AFMD u fil-USITS żewġ direttivi u ħanoħorġu proposta oħra sabiex innaqsu id-dipendenza tagħna fis-solvenza fis-settur tal-assikurazzjoni. Fil-proposta tagħna qegħdin nitolbu wkoll lil l awtoritajiet kollha Ewropej tas supervizjoni l-ISAS u l-SRB li SRB biex bekk ma introduċ xux eh, referenzi għal CRAs fil-linji gwidi tagħhom. Aħna li provaw namlu b'dan il-mod huwa li naqsu kwalinkwa dipendenza mekkanika fil-dawn is-CRAs fuq il-livell tal leġiżlazzjoni fuq il-livell Ewropew u fil-linji gwidi tal-awtoritajiet. Fl-aħħar kien hemm ukoll minn semma r-regola ta' rotazzjoni nifhem li hemm numru ta' membri ta' f'din il-Kamra li għandhom xi dubi dwar kemm jagħmel sens li nintroduċu regola bħal din, iżda mill-perspettiva tal-Kummissjoni nixtieq ngħid li din hija regola li ewlenament qiegħda hemm biex tindirizza l-konflitti ta' interess tal-issuer pays model. Aħna qegħdin nippruvaw noqdu attenti għal relazzjonijiet sfiqa bejn, bejn li xuers u bejn CRAs. Iżda huwa minnu li l-rabta li jem fil rigward il-modell ta' rotazzjoni għal kull sitxur flok kull 12 xar u l-periodu ta' cooling off għal erba snin jistaw jivaw wieħed mill-lanijiet tagħna li jintroduċu xi dinamizmu fis-suq Ta' bilħaq il-Kummissjoni ovvjament ma taħsibx li għanna soluzzjoni jew l-bakketta maġika fidejna biex insolvu l-problem mill-lejl għannar. Iżda interessati ħafna minna tagħna li nagħtu widen għal kwalinkwa proposti li joħorġu mill-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett. Huwa tħassib għalina li xem nuqqas ta' għażla u hemm nuqqas ta' kompetizzjoni f'dan is-suq. Nittama li madomx wisq, grazzi l-Sur Domenici għal darboħra u grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Grazie ħafna, tajt il-President. Leonardo, kelmtejn fil-qosor minn ħatijak. Jena nishtiq nirringrazzja l kollegi kollha għall-interventi tagħhom. Misser ikun hemm nuqqas ta' okkażjonijiet oħrajn biex niddiskutu, iżda nixtieq niċċara punt. Il-fatt li tweġiba tista' titqis bħala żbaljata jew inkella ma naqblux magħha ma teliminax l-eżistenza li hemm problemi fl-eruq u għalhekk nistieden il-kollegi kollha jarfu l-fatt li hemm problemi oġġettivi u biex jikkontribwixxu min-naħa tagħhom proposti alternattivi għal dawn il-problemi li hemm. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Naddu għal-punt li jmiss, għanzi ħikun hemm smieħ fl-24 ta' jannar la bozza rapport jgħat ser ikun 28 ta' frar u l-iskadenza l-emendi ser tkun 22 ta' marzu. Naddu issa għal skambju ta' opinjonijiet mal-President tal-Kunsil Ekofin u nerġa' niġi hawnhekk fil-panel mal-Ministru tal-Waqt. Okay, if you Grazzi lil kulħadd, jekk jogħġobkom waqfu l-konverzazzjonijiet fil-kamra minn misser joqgħod hawnhekk joħroġ fiskit fis-silenzju jekk jogħġbu biex nisimgħu mill-Ministru. Please take your seats. Jekk jogħġobkom, ħodu postkom. Jekk jogħġobkom waqfu l-konverzazzjonijiet jew inkella komplu l-konverzazzjonijiet barra. Jekk jogħġobkom. We have a time schedule. Right. Għanna skeda mimlija da' zbajda. Tajja pwis. Right, we, we, as I'm sure uh, colleagues know. Palma tafu kollegi, etnaslu lejn l tal-presidenza pollakka, it-mim taħħa, u għalek passoltu ħajkonna skambju ta' opinjoni oħra ma' Jacek Rostowski, il-President tal-Kunsil Ekofin. U ser naddilu l-kelma għal madwar 10 minuti sabiex jtikom l-opinjoni ta'kom tiegħu tal-Presidenza u mbagħad ikonna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet passoltu. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sharon. U grazzi ħafna ta' din l-istedina biex niġi hawn magħkom ħan niprofa nżom fil-qosor u nifoka fuq l-iktar affarijiet importanti li saħħow matul il-presidenza mill-punt di vista tagħna. U l-input tagħna fihom. Naħseb li l-ewwel net tlaqna fuq puntat tluq mhux ħażin u naħseb li għamilna appell b'saħħtu lura f'Lulju sabiex ikun hemm tnaqqis importanti fir-rati ta' max fuq il-finanzjament li ritjina jingħata għal programmi ta' finanzjamenti fiż-żona euro ġifier il-Greċja, l-Irlanda, l-Portugal. U dan tejja malajr malajr. Ma kienx xi ħaġa li kisbet il-Presidenza hija nifissa x'kienet deċiżjoni ta' żona euro, iżda kienet inizjattiva tagħna u naħseb li kienet importanti ħafna għaliex ir-rati tal-imax ta' qabel kienu qed jimxu kontra u kienet iwasslu biex il-stati membri jitlu fil-fnassa ta' dejn u għalhekk grata ħafna li l-Stati membri ta' zona euro laqgħu dan il-punt. It-tieni ħaġa li ksibna fl-imkien magħkom ovvjament huwa li nkomplu nibnu fuq ix-xogħol tajjeb ħafna li kien hemm u xogħol solidu eċċellenti tal-Presidenza Ungeriża. Nnaxxinna niksbu kompromess fuq eh, sitt miżuri leġislattivi, ekkim imsejjaħ six pack, il-pakket tas-sitta, u issa rridu nkomplu nsaħħu l-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona Ewro. Il-fatt huwa li s-sitt miżuri leġislattivi jekk implementati tajjeb għandhom jiżguraw li ma nerġgħux immorru lura għal pożizzjoni ta' xifer l dum li ninsabu bħala bħal Unjoni Ewropea mill-punt di vista ekonomiku. Bħalissa. ta' bilħaq dak li ħallina għal tassipaw li netana li konna nafu dwaru, jiġifieri li nippruvaw limitaw l-effetti tal-kriżi tad-dejn sovran u noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Hawnhekk naħseb li nista' nsemmi ħafna affarijiet, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-Parlament għal kemm kellu approċċ tajjeb ħafna għal budget tal-2012. Naħseb li minkejja li kien hemm ċertu tensjonijiet tal-aħħar fis-swieq dinjin, speċjalment fid-dojn sovran, kien ikun ħażin ħafna li kieku kellna il-pożizzjoni li kellna fl-2011. U għalhekk nixtieq nirringrazzja l parlament tal-approċċ siwi li wara fuq dan il-punt. Kwistjoni oħra importanti li indirizzajna u f'Ottubru fejn trattajna il-pakket ta' rekapitalizzazzjoni tal-banek. Nifhem Mr. Zballi Mario Draghi kien ma'kom il-bira u naqbel miegħu li minkejja il-pakkett ta' rekapitalizzazzjoni tal-banek kien hemm fassal ħejji tajjeb fih nifsu u fih ħafna dispożizzjonijiet li għandhom jiżguraw li l-irpar il-bankarju ma jinħoloqx minn deleveraging tal-banek permezz ta' tnaqqis fil-kreditu, dana kollu minnaħa l-oħra il-pakket ta' rekapitalizzazzjoni kien ijatem hemm intis mill-ekofim biex ikun parti minn pakket akbar li parti minnu kellu jkun imtejjeb fil-governanza. Iżda l-iktar parti importanti tiegħu kellha tkun suppost il-irpara apposta biex ikun hemm eh, sitwazzjoni nevitaw li jkun hemm teħid tal-problemi minn dejn sovran għal ieħor. Sfortunatament ma wasalniex għal riżultat ħari minkejja li kien hemm deċiżjoni fl-ekofin biex ikunu parte mill-istess pakket, iżda il-fatt li il-pakket ta' rekapitalizzazzjoni u l-miżuri marbuta miegħu ġew imħabbra u mbagħad introdotti mill-awtoritajiet mill-Awtorità Ewropea tal-Banek din diġà daħlet fis-seħ fejn il-firewall biex inkun twajjeb imbena nofsu għadna nofstrija. U naħseb li din hija problema serja. U nistgħu niddiskutuha iktar tard jekk il-kumitat jixtieq li nagħmlu dan. U fl-aħħar ovvjament kontribwejna wkoll sabiex inħejju il-ħidma biex nimxu lejn il-Kunsil tad disa ta' Deċembru. Naħseb li bħala presidenza lantana kien it-trattat li għandu joħroġ minn dak il-Kunsill li għandu jkun trattat ta' 27 stat membru kollha u għandu ikun parti jew ibbażat fuq approċċ komunitarju. Sfortunatament, palma tafu dan wera li kien impossibbli u hija ħasra kbira Iżda naħseb li ħanajt kemtejn oħra fuq xinu mal-anijiet tagħna minkejja li l-presidenza tagħna wasla ta' tmiem nixtieq ngħid kemtejn fuq il-miri tagħna bħala gvern Pollak fil-kuntest ta' dan it-trattat intergovernattiv. L-ewwel nett naħseb li ksibna xi ħaġa hawnhekk u parti importanti minn dan ser ikun it-tisħiħ tal-IMF li ser sabiex nibnu elementi addizzjonali tal-firewall li semmejt qabel. Naħseb li l-approċ ġenerali li ħadna għat-trattati U mux saqot niskuża ruħa xe nitkellem dwar dan, għalix huwa trattat li jitkellem fuq il-governanza ekonomika, u għalek relevanti kemm għalek ofen kif ukoll għal dal-komitat. Naħseb li l-approċ ġenerali għal dan it-trattat kien li aħna favur li jkun hemm aktar integrazzjoni fil-governanza ekonomika fiħdan is-17 stati membri stat membru tal-Unjoni ta' zona euro. Iżda m'għandux ikun hemm aktar firdiet bejn 17 stat membru ta' zona euro u l-10 l-oħra li mhumiex parti miż-żona euro. U biex nevitaw li dan iseħħ, irridu nqodu attenti għal dak li huwa msejjaħ il-votazzjoni ta' parteċipazzjoni, ġifieri kulħadd irid ikun preżenti għal diskussjonijiet, iżda l oħra ma jistax ikun hemm l-istati membri ta' żona biss li jivvotaw. Għaliex dan jista' jwassal għal firdiet bejn minnu fiż-żona euro u minnu barra miż-żona euro. U għalhekk f'dan il-kuntest importi li jkun hemm leġittimità demokratika fid-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan il-kuntest biex u hemm aktar integrazzjoni fil żona euro. U bla dubju dan jitlob sem tal-Parlament Ewropew. Partikolarment jekk l-integrazzjoni timxi tant il-qoddim li titlob li twassal il-possibilità li l-budgets jinbatu l-ura l-Parlament Nazjonali. Ma naħsibx li din tkun deċiżjoni esklessiva tal-Kummissjoni biss. U fl-aħħar naħseb li rridu nitalmu it-talemiet minn din il-kriżi huwa ċar li din hija kriżi li tieħdet minn kriżijiet oħrajn mhix biss problema ta' finanzi pubbliċi u naħseb li jew għandna bżonn ċarezza fuq il-punt tal-Bank Ċentrali Ewropew li f'sitwazzjoni ta' taħid ta' kriżi oħrajn tkun permessa li tintervjeni u jekk dan ma jinsibux skont it-trattati eh, eh, preżenti u aħna naħsbu li m'hemm xejn li xekkel li l-Bank Ċentrali Ewropew jaġixxi, irridu naraw li l-Bank Ċentrali Ewropew jekk il-mandat tiegħu skont it-trattati ma jistax intervjeni rridu nbidlu l-mandat. Biex bekk il-Bank Ċentrali Ewropew ikun jista' jaġixxi f'każijiet fejn l-integrità ta' żona ewra jew inkella s-solvenza tal-istati membri ikunu medda minn effetti li jittieħdu minn kriżijiet oħrajn. Ovvjament ikun irridu nanalizzaw x'inhuma dawn il-każijiet fejn kriżi tittieħed u tkomplet infirex. Kemtejn oħra fuq affarijiet importanti fil-presidenza tagħna moċċar il-dokument tal kummissjoni fuq dawk l kemm sejħa bons ta' stabilità, il-starriċ annwali ta' tkabbir, parti kbira ta' riformi regolatorji li mxejna bihom diskussjonijiet ta' tassazzjoni, diskussjonijiet ta' l-FTT, diskussjonijiet fuq CCCTB, il-bazi ta' taxxa komuni tal-kumpaniji konsolidata, iżda mbagħad kien hemm sitwazzjoni serja ħafna u għalhekk iffokajna fuq l-iktar elementi awlenin, l-iktar elementi vitali ta' dawn l-aħħar sitt xhur U għalhekk nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-Kunsil ta' nhar 9 ta' Deċembru minn tal-inqasalija personalment wassal għal l-ewwel xaq l-ewwel dawl ta' xaq ta' tama għal żmieni bes ħafna f'dawn l-aħħar sena u nofs. B'mod determinat konna qegħdin nimxu f'xifer l-irdum fid-direzzjoni ħażina u fl-aħħar irnexxinna nibdew nimxu lejn direzzjoni tajba u għalhekk jiena imħeġġeġ mod partikolari minn deċiżjoni li ttieħdet sabiex insaħħu r rizorsi disponibbli jew li ser ikunu disponibbli għall-IMF. Barra minn hekk imħeġġeġ ukoll minn deċiżjonijiet differenti fuq it-tisħiħ tal-IFSF u l-ISM. Naħseb li għalhekk qed nibdew nimxu lejn futur aktar ta' wartu żar fejn nibdow naraw xaq ta' dawl, ta' tama u bekk nkun nistgħu nimxu l qoddim fis-summit. Issa nħalli fidejn il-Sinjura President biex titiġi kif ħankomplu. Grazzi ħafna. Iva minna ħafna progress f'ħafna dokumenti taħt il-presidenza Pallakka, temmejna eh, l-kwistjoni ta' short selling u SDS, credit default swaps, u kważi temmejna l-punt fuq EMEA, iżda mhux kompletament, u palma qed hemm ħafna affarijiet li saħħu taħt il-governanza ekonomika. Sodisfatta ħafna li ħadd il-kwistjoni ta' impunità ta' rati ta' imax e għal stati membri li jieħdu sehem f'programmi. Bħalma tafu jiena s-silit mill-bidu ta' din is-sena u qabel fuq dan il-punt u anke membri oħrajn issiltu għal dan il-punt. U għalli grata ħafna li l-President samlet dan ix-xogħol flimkien magħna. U naħseb li rnexxinna nsarfu dan f'ħafna frott importanti għal sostenibilità. Nista' ngħidilkom ukoll li Wara l-ofsenar ser nerġa' nikkonsalta il-Kumitat fuq regolament ta' sepa għaliex nassumu li ħan it ittra minn Koroper nittamaw biex bekk konna xaġa oħra li nkunu temmejna b'mod sodisfaċenti taħt il-presidenza pollakka. U peress li hija marbuta mal-euro naħseb li hija simbolika li anki fi żmien ta' fejn niffaċċaw il-kriżi l-istituzzjonijiet Ewropej qed ikomplu jaħdmu biħġarhom fuq kwistjonijiet marbuta mal-suq waħdini fis-servizzi finanzjarji u anki fuq din kwistjoni ewlenija marbuta mal-euro. Nista' ngħid li l-ftehim huwa bħal vot ta' fiduċja fil-euro għaliex hija xi ħaġa ċentrali għax-xogħol tagħna l-koll. U jiena ċerta li r-riżultat ħajkun tajjeb għall konsumaturi u għan-negozji Issa naddu għal mistoqsijiet minn naħa tal-membri l-ewwel Jean Paul fuq l-lista tiegħi. L-ewwel nett, grazzi President, nixtieq ngħid li l-Presidenza Pollakka għamlet xogħol tajjeb ħafna u fil-presidenza tal-Ministru ħafna kollegi saħqu li din kienet waħda mill-aqwa presidenzi li kellna. Iva, kelkom tħabtu wiċkom mal-tembata biex najdu li kien hemm fil-settur finanzjarju, ekonomiku u iżda naħseb li irnexxina noħorġu minn dik il-maltembata u grazzi għax-xogħol tagħkom. Għandkom ħafna trofej issa biex tifirħu bihom u naħseb li għamiltu ħafna kisbiet. Iva kelkom sitt xhur ibsin ħafna kelkom il-pakket ta' governanza kien hemm żewġ testi proposti mill-Kummissjoni sabiex intemmu il-pakket ta' governanza u ovvjament dan tqis bħala xi ħaġa importanti ħafna l-integrazzjoni ekonomika tal-pajjiżi Ewropej kollha. Kienet sitwazzjoni diffiċli għall-odazzjoni ta' dawn it-testi Iżda għal dawk li ħassew li dik kienet xi ħaġa li ridet il-Parlament tmin xirilu fil-bidu anzi konna naħsbu li laqas biss possibbli, konna fil-qalba tal-negozjati bejn istati membri u għalhekk bħala rigal tal-miliet biex ngħidu hekk lejlit il-miliet qed wassal messaġġ ottimistiku qed tajt li qed tara ta' tama. Ta, ta, ta, ta' daw għal konsumaturi għal negozju forsi tista' issaħħaħ dal messaġġ ottimistiku tiegħek biex iċ-ċittadini jkunu jafu li dan jagħmel sens għax mhux qed jifhmuna l-ewwel qed ngħidu li ħana ħorġu b'miżuri biex nħarsu l-integrazzjoni fiskali u ekonomika iżda fl-istess ħin l-istati membri kollha kemm jista' jkun skont it-trattat jimxu l-qoddim naf li inti taf ċert li fir-rebbija taħt il-presidenza ta' qabilkom kien hemm bidla proposta tal-artiklu 1.36 tal-trattat iżda l-laqqas kien hemm stat membru wieħed li beda l-proċedura ta' ratifika għal dan. Le grazzi tax-xogħol tagħkom u l-miliet tajjeb. Il-President, merci euh, pour la question. Euh, je ne sais pas comment défendre. Grazzi ħafna dik il-mistoqsija, ma nafx kif nista bl-aħjar mod niddefendi l-istati membri l-oħrajn u anke lill polonja stess. Jiena naħseb li l-unika spjegazzjoni li nista' nagħti hija din li bejn settembru u diċembru ta' din is-sena is-sitwazzjoni fiż-żona euro u s-sitwazzjoni dwar il-kriżi tad-dejn sovran ma tjibet xejn. Allura jena naħseb li huwa sempliċiment naturali illi fil-fatt l-istati membri reġgħu pruvaw jintroduċu ideat illi fil-passat ma setawx jaċċettaw. U jiena naħseb illi xi ftit mill-ikbar stati membri, mill-ikbar u stati membri li fil-fatt kienu wkoll stabilixxew iż-żona eh, euro. Kont se ngħid aħjar tard mill-li bl-Ingliż fil-fatt. U jiena nittama illi il-problemi li inti irreferejt għal-jom f'dak li għandu xeqsam ir-ratifikazzjoni mhumiex ħajkunu problemi illi ma nistgħux nelbuhom. Imri tittajab lek ukoll. Sandi Werner Langen. Grazzi ħafna. Sur Ministru, jena nishti illi nitkellem fuq din il-kwistjoni. Għandek ċans. Grazzi ħafna, Aziz Ministru, jiena nixtieq illi naqsam il kummenti tiegħi f'żewġ partijiet. L-ewwel nett jiena nixtieq illi nirringrazzja lit-tim kollu tagħkom tal-xogħol intensiv tagħkom fuq eh, ħafna dossier u ħafna suġġetti sur Njura President ġa semmiet ix-xogħol tagħkom. Jiena ħdimt ħafna fuq derivattivi u inti għamilt xogħol eċċellenti ħafna dwar dan minħabba li id-dmir tagħna hawnhekk mhuwiex biss li nirriflettu aħna kif aħna nistgħu nsibu soluzzjoni tal-problemi fl-Ewropa, iżda rridu naraw kif aħna drittijiet tagħna għandna nagħmluhom realtà wara Trattat tal-Lisbona. Trattat tal-Lisbona jgħid il leġislazzjoni fil-Parlament u fil-Kunsill għandu jgħaddi b'maġġoranza kwalifikata, ġifieri dan it-Trattat ta' lisbona qiegħed jitlob anke min-naħa tal-Kunsill u inti wkoll inti involut li tieħu deċiżjonijiet u jiena naħseb li anke f'kwistjoni ta' konflitt wieħed ma jistax jevita li joħroġ minn din il-ħaġa. U minkejja l-fatt li l-Presidenza Pollakka għamlet xogħol importanti ħafna xortu għadha l-Ekofin ma sabbitx soluzzjoni tal-iktar kwistjoni tewlini. minħabba li aħna edna li trattat tal-Lisbona mhuwiex tajjeb anzi rridu nagħmlu kollox kif għamilna fil-passat. Ġifieri hemm unanimità jew inkella nerġgħu intellaw livell ieħor iktar li nagħmlu dan kollu fis-summit, ġifieri aħna nistajna naraw illi dejjem inqas il-leġiżlazzjoni normali eh, ma kienx qed tkun irrappreżentata min-naħa tagħkom. U jiena nixtieq ngħid illi anke f'dak l-għandu xaqsam derivattivi tal-OECD aħna fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar fil-flekofin dak illi rajna kien li ma stajniex insibu soluzzjoni tajba f'dak li ndixaqsam ir-rwol Ewropew tal-awtorità tal-kontroll anke maftejn mal pajzi terzi da ma kienx tort tal-uffiċjali tagħkom iżda tal-Kunsill tal-Ekonomija. Kien hemm żewġ ministri li waqfu dan kollu anke il-Ministru Ġermaniż fil-fatt kien wieħed minn daw jiena naħseb illi aħna rridu naraw eżattament kif ħanamlu fuq it-Trattat tal-Lisbona dan huwa suġġett speċifiku li huwa validu għal-ministri kollha. U tini ħaġa inti tkellimt fuq il-fatt li intom kelkom tassumu responsabilta fi żmien diffiċli ħafna. Iżda minkejja li danna fuq il-koll aħna ma tkellimx fuq il-differenza tal-wol tal-bidla tal-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dak li nixaqsam rikapitalizzazzjoni tal-banek aħna rajna illi kellna il-proċess leġislattiv ta' Basel 3 illi jara illi kunem 7% ta' kwota sa' sena 2018 u l-Autorità eh, Ewropea għamlet bosta stress tests u aħna rajna illi fil 9 ta' kapital eh, ta' tal-pajjiż u anke kien hemm ukoll analiżi tal-government bonds għalli sabiex dan jintem s sena 2012, ġifieri aħna kif nistgħu eh, naraw li aħna nieħdu azzjoni li tista' tagħti eh, tatina aktar fiduċa minn ħata ċittadini, naħseb li kull prodott, kull attur u kull ħaġa għandu tkun irregolata u dan kollu rridu nieħduh bis-serjetà anke l-Ministri tal-Finanzi rridu jħdu dan bis-serjetà. U r-regolamentazzjoni minima intom bħala Ministri tal-Finanzi ma tkellimtux dwar din raġuni jiena naħseb illi f'dak li għandu x'jaqsam il-bilanċ eh, ta' konklużjoni tal-Presidenza Pollakka jiena daqsxejn iddiżappuntat eh, ma naħsibx li inti tista' tiftaħar segret Well, thank you on behalf of my assistants. Um, on uh, Grazzi ħafna issa dwar il kwestjoni tad deċiżjonijiet li tieħdu fl-ekofinina naħseb illi għandi ngħidu dan biktar mod ċar il-fatt illi l-ekofen tista' tieħu ċertu deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza kwalifikata ma tfissirx li bil-fors għandha tagħmel dan. U jiena naħseb illi aħna għandna nżommu din il-fema illi hija l-Presidenza li għandha tiddeċidi eżattament kif għan proċedu U jiena nixtieq illi nżomma l-fema tiegħi mhux biss bħala rappreżentant ta' Presidenza Polakka iżda anke f'ċirkustanzi oħrajn jiena nixtieq illi dan ikun ċara l kulħadd. Issa dwar il-mistoqsija u l-kwistjoni għandha x'taqsam ma' Basel tlieta, u id-disa fil-mija ta' tier capital, jiena naħseb illi l-kwistjoni kollha u hekk kellha x'taqsam mal-fatt li kien hemm ċertu biża li żviluppa li fil-fatt kapital li ma jkunx biżżejjed speċjalment fis-sitwazzjoni li ninsabu fiha jista' jwassal għal suq ta' suq interbankarju illi jista' jistaġna li jieqaf. U jiena naħseb illi t tweġiba tagħna kienet illi aħna rridu nħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli ħalli bekk inserħu ras is-swieq li l-banek kollha għandhom biżejjed kapital sa nofs is-sena d-dieħla u li din tista' tgħin sabiex aħna nevitaw riċessjoni li tista' tkun e, riżultat jekk aħna inwaqfu s-suq tal-banek nistaġnaw s suq tal-banek maħabba l-miżuri tagħna. Il-Presidenza Pollakka kif ukoll eh, pajjiżi oħrajn jemnu illi kun żball illi fil-fatt aħna nipproċedu b'dan il-pakket ta' rikapitalizzazzjoni. Minaj ma jkollna firewall stabilit minħabba li aħna wis illi jista' nistgħu nispiċċaw f'ċirku fizzjuż fejn rikapitalizzazzjoni mill-ġdid tista' timponi pisijiet oħrajn fuq eh, il-pont sovrani li tista' tpoġġi iktar pressjoni fuq il-banek, eċċetera. Jiena naħseb li għamilna żball u Mario Draghi qalu dan bosta drabi u dan qalu l-bieraħ il-firewall kellu jkun stabbilit l-ewwel u mbagħad il-bqija naħseb illi aħna mxejna bil-kontra u issa qegħdin nippruvaw nimplementaw il-firewall però ma naħsibx li rridu naħsbu illi aħna m'għamilniex żbalji. Naturalment aħna din nippruvaw nammettu il-problemi li aħna għamilna din nippruvaw insibu soluzzjoni għal problemi bil-mod il-mod aħna u navvanzaw. Issa dwar il-kwistjonijiet l-oħra li semmejt, ikolli nitlob skuża jekk hemm xi ħadd illi forsi jħoss illi jiena ma semmejtx punti importanti, jiena nista ngħid illi naqbel perfettament mal-mandat illi nata il-G20 dwar ir-regolamentazzjoni. U jiena naturalment xtaqt illi inżomm mal-ħin illi tatni il-Sinjura President sabiex nitkellem għalhekk jiena ma semmejtx il-punti kollha forsi għagġil ta' xejn. Grazzi. Thank you very much. I can announce that we've had a letter from Kobe. Grazzi ħafna aħna kellna itra minnaħa tal korreperġuri Perġuri sebajja konfermata issa għandna il-Kate Swinburne tixtieq tkellem kjoġbu. Grazzi ħafna Ministru U nirringrazzjak tal-li rġajt ġejt għawek fl-ħar tal-mandat tiegħek sabiex tkellimna jiena naħseb illi bħala reprezentant tal-ISIA jiena nixtieq nirringrazzja il-mod ta' kif inti eh, ħdimt mod inklusiv issa mill presidenza Pollakka. Jiena poġġejt għasijat sħaħ mal-kollegi tiegħek madwar mejda dwar matul trilogi twal ħafna u kulħadd ħadem b'mod professjonali ħafna u naħseb illi huwa tajjeb illi Aħna fil-fat naslu għal l-anijiet. Issa, dwar l-iskambi fil-komitat, dwar kif aħna nistaw nerġaw ikonna iktar fiduċa minna ħat l-investituri fil-swiq għalli bekk l-investituri porġu flusom fejn għanna bżonnu. mina naħseb illi fil-fat inti għed t-prova illi qed tipprova tgħid illi inti qed tikkonvinċi konvinċi l swieq sabiex jikkomunikaw bejnietom, inti x'pari tista' tagħti l-Presidenza li jmiss ħalibek ikun hemm titjib fil-komunikazzjoni mal investituri fuq periodi twal ta' żmien ħalibek ikun hemm iktar fiduċi minħal tal-investituri fis-swieq Ewropej, ħalibek ikun hemm iktar investiment bl-inqas riskju. Grazzi. Can I say that I, I, I have the mm, very strong Grazzi ħafna jiena naħseb li il presidenza Daniża li jmiss ħa taħdem b'mod inklusiv ukoll jiena naħseb li huma wkoll ħajrispettaw il-pożizzjoni tal-Parlament bl-iktar mod ċar kif aħna provajna nagħmlu minħat il-Presidenza Pollakka sa dwar il-komunikazzjoni naħseb illi nista' ngħid illi l presidenza tal-Ekofin għandha ħiliet ta' komunikazzjoni tajbin u naħseb li ħaġa li tista' tgħinna fil-komunikazzjoni mal-investituri tista' tgħinna fil-ġejni wkoll hija jekk it-trattat intergovernmentali sfortunatament dan huwa trattat intergovernmentali aħna naraw illi jiżgura dan it-trattat li jkun hemm parteċipazzjoni min-naħa ta' kull membru fil-Eurogroup u fil-laqat tal-laqat olja. Minħabba li bekk aħna ħajkonna iktar solidarjetà u ħatkun ħafna iktar faċli għal prezidenza tal-Kunsill sabiex nikkomunikaw bliktar mod li jistgħmel sens ma' swieq. Nasa problema li aħna għandna bħala Presidenza Pollakka fil-komunikazzjoni tagħna maswi kienet illi ċertu drabi aħna mhux dejjem eżattament konna għadna lura f'dak li għandu x'jaqsam deċiżjoni li t-tihdu mill-Eurogroup, iżda il diskussjoni kienet diffiċli u kien diffiċli nirrappreżentaw ukoll din il-komunikazzjoni waħda u konsistenti fil-Kummissjoni. Fil-Presidenza tal-Ekofin u Presidenza tal-Ekofin. U jiena naħseb illi fuq livell ġenerali il-kwistjoni prinċipali ħatkun il- problemi fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u anke fuq il-livell tal-pajjiżi individwali. Naturalment il-komunikazzjoni hija importanti, komunikazzjoni tajba għandha tkun um, segwita mill-kontenut tajb, jekk ma jkunx hemm kontenut, naħseb li l-ebda ammont ta' komunikazzjoni ma jista' jibtlu dan. Ningrazzjak. He, mbagħad jekk għandna l kontenut u komunikazzjoni tajba jiena naħseb li jekk ikun hemm kontenut skur il-Presidenza Daniża tista' tikkomunika tajjeb ħafna u dan jista' ehm, isaħħa il-fiduċja tal-investituri. Aħna edna iktar kmini li aħna bdejna naħdmu fuq dan il-firewall u nimplementaw naħseb li għandna ċertu problemi sabiex intemmu il-firewall u rridu naraw eżattament kif l-aħħar deċiżjonijiet li ttieħdu speċjalment id-deċiżjoni li ttieħdet dwar id-deċiżjoni dwar il-likwidità fil-perjodu itwal ta' żmien għall bank Ċentrali Ewropew jekk din tistax tkun miżura li jista' jkollha suċċessa biex nagħmlu s-sitwazzjoni ħafna iktar stabbli. Grazzi. Grazzi Iva, ħanaqra l kellima l-oħra li jixtiequ jitkellmu segretarjat mexa fuq proċedura ta' KHDI ġifieri jiddispjaċini jekk intom intomx fil-ordni li intom xtaqtu għandna l-Gigold. Sur Prezejdo, Bullman u Otman Karas. Hemm xattijħor li jixtieq jitkellem? Elisa, nibdew bik. Grazzi ħafna u nixtieq ningrazzjak tal-li jetawek magħna għal darba jiena naħseb li lan ta' din il-laqa mhijiex bissa biex nirringrazzjak tax-xogħol kollu li inti għamilt. Jiena nirringrazzjak onestament anke għal-mod eh, li għamil ħafna sens kif inti indirizzajt dawn ir-rati punitivi u anka il-mod ta' kif inti trattajt il-kwistjoni ta' six-pack jena kont waħda mir rapporters għal dan id-dossier jena nirixtiq ningrazzjak għal dan kollu iżda jena nasab li dan il-moment jista' jtik sensazzjoni ta' ħelsien u nixtieq nieħu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni ħalibek nużaw blaħjar mod il-pariri u rekomendazzjonijiet tiegħek, ġifieri illi aħna nixtiequ illi fil-fatt naħdmu fuq din l-aġenda fix-xhur illi ġejjin naħseb il-problemi u l-unin mhumiex ehm, meħlusa aħna nafu li għadhom għana daw il-problemi u ħaġa oħra ija illi għanna ħafna interkonnessjonijiet u għanna ċirku vizzjus illi nħoloq minħabba banek illi kellhom problemi u pajizi li kellhom bosta problemi. Issa dan eh, dawn il-problemi għadhom maħna. Jina naħseb illi l-parteċipazzjoni privat f'dak l għandu xaqsam id-dejn sovran kien wieħed mill-ikbar żbalji fil-fema tiegħi f'dan il-proċess kollu kemmu, iżda li għana nindirizzaw dawn iż-żewġ suġġetti jina nixtieq li fil-fatt nkun naf opinjoni tiegħek fuq eh, kif inti taħseb li jekk inti tindirizza ċertu pajjiżi li għandhom problemi, kif taħseb illi il-modell li aħna bdejna naħdmu fuq u għandu jkun ikkomplementat. Inti tkellimt fuq il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew, fuq eh, l-IFSF, fuq l-IMF. Inti x'taħseb illi eh, dwar dawn il mekkaniżmi u kif għanna naħdmu bihom u taħseb illi dak kollu li aħna fil-fatt irnexxina nilħu permezz tas six pack ġifieri anka sorveljanza makroekonomika hija riflessa tajba tajjeb fit-test illi huwa propost għal dan l-approċċ ġdid ta' trattat għal ġestjoni ta' tmexxija ekonomika. Jiena naħseb li anke dwar tieni kwistjoni tal-banek għandna din ir-rabta li hija nieqsa ġifieri illi għandna m'għandniex struttura tajba għall banek. Il-Kummissjoni ilha taħdem fuq dan is-suġġett iżda ilha tkaxkar saqajja sabiex tippreżentalna proposta u jiena naħseb illi f'dak li għandu x'jaqsam il il-Komissjoni l-Kummissjoni tipprova tindirizza l-problemi tal-banek. Taħseb li dan jista' jkun tajjeb ħalli bekk aħna inwaqfu dan iċ-ċirku vizzjuż u nippruvaw nindirizzaw dawn iż-żewġ kwistjonijiet bl mod konsistenti. Ringrazzjak. Uh, <clears throat> thank you, very much. Grazie um, Grazzi ħafna. jina naħseb li sabiex nitkellem fuq il-punt ewlieni ta' din il-kwistjoni naħseb li hemm ħafna affarijiet li inti tista' tagħmel jekk għandek metodi tajbin. Jiena naħseb illi jekk aħna jkollna firewalls tajbin stabiliti l-PSI ma żgur ma kienieċ ħatibqa problema. U bħal eh, miżuri ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek ma naħsibx li kienu ħajkunu problema jekk aħna kien ħajkolna kieku kellna anzi dawn il-firewalls diġa stabiliti. Il-problema kienet li aħna għamilna dan kollu minar ma kellna l-firewall stabiliti diġa u naħseb illi sakemm aħna ikollna dan il-firewall jew din is-safety net li aħna tant għandna bżonn aħna żgur li ħanibqgħu f'din is-sitwazzjoni ta' restrizzjoni dwar dak li aħna nistgħu nagħmlu sabiex nindirizzaw problemi oħrajn li jistgħu jinqalgħu waqt eh, il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Ħaġa oħra tista' tapplika wkoll għal ġestjoni tal-kriżi, però jkun tajjeb li jkollna aħna sistema jew kellha qafas ta' riżoluzzjoni fuq livell Ewropew Nasib li dan jista' anka anke sabiex il-gvernijiet nazzjonali kun jistgħu jippruvaw li huma jistgħu jimpurtaw biex ngħidu hekk dawn il-miżuri fil leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. Jiena naħseb li għandek raġun fil-fatt meta inti identifikajt din bħala waħda mir-rabtiet nieqsa li aħna f'din is-sistema ta' difiża tagħna. Kulħadd kellu jimxi fuq bażi ad hoc illi naraw eżattament x'nija situazzjoni u nieħdu miżura dak il-ħin. U tajjeb hekk għax eh, immaġna li jekk noqogħdu nistennew illi xi ħaġa tkun deċiża fuq livell Ewropew qatt m'għamilna xejn. U naħseb illi kien tajjeb iżda kieku kienu kun aħjar illi kieku aħna ħadna eh, miżuri fuq livell Ewropew b'mod iktar maġel, però dawn huma miżuri kwistjoni diffiċli ħafna sa dwar il-six pack naħseb illi s-sur Langen għalu dan kollu iktar kmini fil-fat. Il-trattat huwa dak illi suppost is-six pack kellu jkun. Anzi bil-kontra, iżda ma importanti ħafna li ħan li talmu mill-izbalji tagħna u nammettuhom. m'għandix problema nagħmel l-iżbalji tiegħi ġifieri dan nixtieq ngħidu b'mod ċar il-Parlament kellu raġun. Iżda għalmenu aħna għandna il-possibilità illi aħna għalmenu nirranġaw l-iżbalji tagħna aħjar hekk milli inkella ngħidu tajjeb mela minna u nistgħu nibqgħu l għajnejna u nkomplu nagħmlu żbalji anka fil-ġejjin, grazzi. Uh, uh, well, thank you very much. Grazzi ħafna ċert affarijiet jaħdmu fil-fatt. Qabel naddu l-kelim li jmiss, xtaqt ngħid li ħut mid-dispożizzjonijiet bħal likwidità tal-ECB tidher li qed taħdem għaliex il-bonds ta' sitt xhur ta' Spanja naqsu minn 5.3% għal 5 Punt u l-punt uħar minn 5.22% għal 188 ħagġa tajba ħafna. Għalek, għaxbok, Grazzi, Signor President. Xtaqt nirringrazzjak għaliex napprezza u e, joġobni anka l-mod kif ħadmet il-Presidenza Pollakka. Ħallejtu affarijiet domestiċi barra din il-Kamra anka jekk e, kelkom l-elezzjoni l-ura f'pajjiżkom. Unti kom ta' dan. Intam kontost ottimisti ħafna jina liberali u sort ottimisti kol. Rajtu xaqta dawl propju, rajna xaqta dawl wara d-9 ta' Deċembru. Din ħagġa li ma rajtix għalmenu fil-bidu. Għalix stajt nara pass lejn Ewropa eh, mifruda jina minn pajis zaħir fit tramontana U aħna mħasba bis-serjetà. Nittamaw u inti ġa sammejdan dan illi ma nispiċċawx nitwarbu. U naħseb illi hija ħaġa importanti għall-aħħar, speċjalment da ċirkostanzi. U nittama li tista' tgħidilna kemm xejn aktar dwar kif nistgħu morru lura għal Unjoni Ewropea mamula minn 27 jew 28 stat membru li huma il-koll trattat l-istess. Inti għamilt eh, kommenti storiċi fuq u għet minn ta'kom. Xaġa li kommentaw ħafna fuq għaf pajizi. Suppost mux għet tkunu meċxija mill-pajiz il-gbar, imma wis qed nibżaw illi palissa l-Unjoni Ewropea qed titmexxa mill-Ġermanja. Anke jekk jiena Ġermanja ġobni ħafna, u naħseb li nbija l-prodotti tagħna l-Ġermanja, dan mhux il-mod kif l-Unjoni għandha titmexxa. U permottu li ngħid li billi ġej minn pajjiż żgħir u għanna l-istess diskussjoni fil-Danimarka mal-frontiera, naħseb li għanna nkun għadu attenti. Nittama illi tkun tista' tikkonvinċu l-kollegi tiegħek illi separazzjoni u eh, frammentazzjoni tal-Ewropa veloċitajiet differenti tista' tkun ħaġa perikoluża għal ħar L-istorja tal europa nafu għanti tafa aktar minni wkoll. Well, th thank you very much. Grazie ħafna. Bla dubju. Naħsbu li firda fl-Europa, f'kwalinkwa stadju ma speċjalment, issa tkun katastrofi li ma nistawx nerġaw nieħdu r-ruħ minna fl-istess ħin. Aħna konvinti illi il-firda fi zona euro u kol tkun t-rapprezenta dizastru ma stawx nerġaw l ura minnu. U dimda periklu, u għawnek qed nitkellem bħala Polonia ma provajna naqdu l-presidenza tagħna ma dan l-ispirtu u għal sant qed nitkellem dal-mod illum Aħna naħsbu li l-unika risposta sensibli tkun li nappoġġaw bisħiħ integrazzjoni ulterjuri fil-żona euro fl-istess ħin ngħidu illi m'għandniex nisseparaw l-Unjoni bej żona euro u żona l-oħra u l-mekkaniżmu li jista' jgħina niksbu dan huwa l mekkaniżmu ta' partiċipazzjoni fil-votazzjoni xi ħaġa li nsibu fit-trattat situazzjoni ta' kooperazzjoni msaħħa, eccetera, eccetera. Naħseb jekk nimxu f'din it-triq, nkunu nistgħu nappoġġaw il-pajjiżi taż-żona euro u l-indekrazzjoni aktar imsaħħa li jkunu qed jiksbu mingħajr ma nippreġudikaw l-aqda ġenerali tal-Unjoni naħseb illi b'xorti tajba il-presidenza f'dan l-istadju ta' kriżi serja kienet l-ewwel f'idej pajjiż li mhuwiex fiż euro l-Ungerija mbagħad aħna u anke sa Danimarka pajjiż ieħor li mhuwiex fiż-żona euro. Fu pajjiżi kbar ma kienx il-kommenti tiegħi illi ġew rapportati kienu l-kommenti tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin illi qal li huwa aktar imħasseb minħabba l-passività tal-Ġermanja aktar mill-attività xi ħaġa li sorprendet il-ħafna. Madana kollu l-opinjoni tagħna jekk minħabba l-istruzzjoni ġeografika tagħna U minħabba li rabta l-Unjoni Ewropea, l-istabilita, miex biss kwistjoni ekonomika, hija wkoll kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali, grazzi. Marjani Kirchbuk? Se tkellem bl-Olandis, jekk Sr. President. Eh, ik wil me heel graag aansluiten bij de woorden van lof voor. Gina, u kol, nishtiq ninaqat ma daw koll li faħlu l presidenza Pollakka, xal ħafna so, xal sar ħafna xol siwi minn kajja kondizjoni diffiċli. Hemm eh, numru ta' punti li xtaq l-indirizza, ma ta' tkellim dwar li sibi. Inti għat li taħċertu ċirkustanzi jekk il-riskju ta' firxa jikber u l-integrità ta' zona euro jispiċċa f'baħarim imqalleb li sibi jkun jista' jaġixxi u jkun hemm bżonn niblu trattat. Forsi ħafna jaqblu miegħek imma taħseb li ġala darba niġu lura għas-sistema ta' qabel din ħaġa li xorta għandha tiġi implementata f'dak il-każ issa t-tieni punt. it trattat ġdid intergovernattiv li għandna fuq il-mejda issa ġa ġidiskus ħafna rajna bozz il bira ma nafx xinu l istatus ta' dan l-abbozz, pero jekk ser naħdmu fuq metodu bħal dan intergovernattiv u morru il-bot minn Lisbona, min se jfassal dan il-dokument? Minu responsabli? Inti taħseb illi bit-trattat bħal dan ħankun nistaw nimxu qoddim bl-integrazzjoni b'tali mod illi dan jibqa' leġittimu minn perspettiva demokratika. Għaliex nimmaġina li jekk ikollok ħafna tal-Unjoni Ewropea mill-Istati Membri, dan iwassal għal responsabiltajiet kbar mill-Unjoni Ewropea dejjem trid xi b'mod demokratiku għandu jkun hemm leġitimità demokratika l-applikazzjoni tal-regoli ġodda. U wara l-qari tal-ewwel abbozz xi dubi għadhom hemm fil-fatt. Thank you. Grazzi. Grazzi ħafna. Dwar li sibi, għandi simpatija ma dak li attenti. Fi prinċipju loqna istituzzjonijiet jew sistema ta' ġestjoni illi ġala darba noħorġu mis-sitwazzjoni prezenti għanna nizguraw li ma nerġawx lura għalfej konna Minn banda l-oħra, situazzjoni prezenti tista tippersisti għal żmien twil. Kienet il-kanċellir Merkel li qalet li hija kwistjoni ta' snin u mhux ta' xhur. Personalment jiena nemmen illi l-qafas preżenti ta' trattat ta' trattat preżenti permetti illi l-ICB jaġixxi kif qabel. Però billi uħut jinterpretaw eh, il-trattat pala mux allinjati ma dan u ma jpermettux dan, għanna nizguraw li il-trattat jipermettu dawn jek il-problemi jipersistu għal diversi snin kif xaktar sej iġi tajjeb li dan namluħ. Pero fimt il-punti, għak jek noħorġu minn dil-krizi malajr ħafna u nitlu fit-trattat intergovernativ sex six-pack, forsi jkun anqas urġenti li namlu dan, pero ovvjament wieħed ħadd ma jaf eh, x'jiġri fil-ħajja u tajjeb ukoll nikkonsidraw illi dak li jagħmel sens mal jagħmel sens għal ħafna esperti mhuwiex konformi ma' trattat tajjeb li trattat nibluħ allura. Fuq il-kwistjoni ta' trattat innifsu, mill-nista' nifhem l-ewwel abbozz se jitfassal Mr. Van Rompuy u rappresentanti tal-istati membri propri se jibdir fuq dan il-umor nofsinhar. Fuq kwistjoni tal-leġittimità demokratika, naħseb li din hija problema reali. jekk għandu jkun hemm mekanizmu sabiex niddixxiplinaw stati membri fiż-żona euro, essenzjalment jew dan għandu jsir b'mod purament awtomatiku, kważi purament awtomatiku, per ovvjament dan dem joħloq problemi għax ir-regoli qatt ma jantiċipaw sitwazzjonijiet kollha. U jekk ikun hemm diskussjonijiet mela preżubbilment din l-awtorità ikollha tingħata lil xi istituzzjoni Ewropea. Jekk tingħata xi istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, u dan u l-punt li semmejt qabel dan jitlob ċertu livell ta' leġitimità demokratika għal daqstant naqbel miegħek perfettament, grazzi. Uh, grazzi. Tlift il-lista, Sven kellu jitla, Antoni Nikjoġbu. Ma' muġa grazzi ġew kiru. Eh, grazzi, Signor President. Jina u kol xtaqt najt proset li presidenza għal rizultati pożittivi miksuba. Eh, Il presidenza provat tinkludi l-kulħadd. U naħseb però se ta' tikseb aktar li kieku ħalejna u fidejkom u ma waqfunix oħrajn. Din hija wkoll kriżi ta' din privat ukoll għandna kriżi fl-istituzzjoni fis-sistema istituzzjonali Ewropea. Però hija kriżi l-aktar ta' sostenibilità Allura, xanna namlu aktar nistaw nħarsu l-għura lej dak li għamilna u dak li għat iridu namlu. Jina naħseb illi kienem ċertu problemi ta' ġestjoni meta kellna rati ta' interess kienu għalja zejjed li mbagħad ġew mibdula. U anke meta kellna partiċipazzjoni privata kellna problema ta' firxa ma kienx ħaġa limitata għal Greċja biss u meta kapitalizzajna mill-ġdid il-banek ma użajniex il-valur tas suq tad dejn sovran u dan ovvjament wassal għal problemi li komplew jinfirxu nċertezza li komplet tinfirex. Xaqt nresaq tliet punti. Fuq d dejn sovran u l-disciplina jekk id-dejn sovran għadu jkun sostenibli rridu strateġija ta' tkabbir Eurobonds, politika ta' investiment, x'taħseb dwar dan, it-tieni punt. Fuq id-dejn privat. Xorta naħseb li hemm bżonn nirreformaw, nikkapitalizzaw mill-ġdid is-sistema. L-Ewropa kif tista' tikkontribwixxi sabiex tħaffef il-proċess għaliex l-affarijiet mhux iċaqalqu kif nixtieq sovran. Ġanna parametri fuq dejn sovran imma rridu nimxu l-qoddim fuq il- dejn privat ukoll. Fuq it-trattati, it-trattati kollha huma intergovernativi, il-punt prinċipali u illi trattat anka jekk ikun fost 27 stat membru jista' jkun intergovernattiv imma hemm bżonn illi jkollna din l-orjentazzjoni komunitarja kemm ikun intergovernattiv jew le. U dan isolvi l-problema tal-leġittimità naqbel għanna bżon autorita Ewropea baktar setat u jkun eh, eh, jenata leġittimita anka mill-Parlament Ewropew. Mela, fuq l-aħħar punt, problema reali, illi trattat intergovernativ ta' 26 l-lum u 27 wara tħul tal-Kroazja, mux se l-affarijiet faċli din l-istruttura ma tistax tiddependi fuq istituzzjonijiet komunitarji l antijak nifmu. Però diffiċli tikseb dan il-għan mingħajr il-kooperazzjoni tal-istati membri kollha. Dwar il-valur fis ta' dejn sovran. Konna veċin li nwet u sbal eh, bil-kontra fejn. Konna situazzjoni fejn id-dejn sovran. Dejjem kum għarbut massu, għajnijiet un bat kollom jirrikapitalizzaw il-banek li kellhom nuqqas kapital, dan iżid id-dejn sovereigns fraġli li mbagħad inaqsu l-valur tal-perspettiva tal-assi fil-banek u bekk inħoloq ċirku vizzjuż. Għal daqstant il-ħolqien minn qabel ta' sistema ta' ħarsin kienet ħaġa li tagħmel ħafna sens, kien importanti ħafna illi innaqsu l-effetti negattivi potenzjali tal-kapitalizzazzjoni mill-ġdid. Din kienet ħaġa b'ħafna aspetti pożittivi ma kien hemm perikli wkoll Għamilna affarijiet tajbin f'dar pakket ta' rikapitalizzazzjoni, għadna li rikapitalizzazzjoni anka għal xaqsam holdings ta' dejn sovran u valutazzjoni tal-passat, propju f'Settembru 2011 għadna illi dir rekapitalizzazzjoni jew dan il-buffer addizzjonali ta' kapital m'għandux jinkisseb permezz ta' deleveraging Għal daqstant għadna wkoll il-prinċipji ta' Vienna fuq il-likwidità għal pajjiżi fiħdan l-Unjoni Ewropea għandhom jiġu rispettati. Għal daqstant ipprovajna ntejbu il-kwalità ta' din il- ta' dan il-pakket ta' rekapitalizzazzjoni imma l-iżbal fundamentali fis-sekwenza issa qed jiġi indirizzat bil-mod. Però sa nofs is-sena li ġejja il-rikapitalizzazzjoni trid tkun saret kollha. U bekk ikunu f'sitwazzjoni fejn il-sistema ta' ħarsin tkun f'posta u nevitaw iċ-ċirku vizzjuż. Il-punt jekk fuddejn privat ma tantx fimtu. Forsi tista' tirrepeti għax ma tantx fimtu dal-punt. Fuddejn privat. Iva. Fiddin publiku. pubbliku hemm miri stabiliti għal disciplina fiskali ma fuq dejn privat naħseb li hemm bżonn nirriformaw u anka nirrikapitalizzaw u hemm bżonn ukoll niddefinixxu jekk dan u se jsir minn perspettiva Ewropea jew le u li ma' mekkaniżmi ta' stabilità ser jintuża sabiex il-proċess ikompli jitmexxa. Iva naqbel. Ma nistax ngħid wisq iktar minn hekk. Għandna proċedura ta' bilanċ eċċessivi f'six-pack li jinkludi id-dejn privat għanna li FSF li hija disponibbli għal pajjiżi fiż-żona euro għanna bord ta' riskju sistematiku li janalizza sorsi ta' dejn eh, illi jista' waslu kriżijiet fil-ġejjieni. Nabel li fil-sens għet jista dejjem tejjeb il-prestazzjoni tiegħu, imma ma naħsibx li s-sitwazzjoni hija daqshekk diżastruża fuq id-dejn privat. Forsi, forsi għat ma sorbejniex il-fat li il-sorsi reali ta' tkabbir ma nistawx nsibuhom neċessarjament fil-volum ta' kreditu relativ ma' GDP u dan joħodni l-ura għal pont b'risposta mistoqsija preċedenti tijak xridu namlu għanna bżon strutturi li liberalizzaw is-suq, specialment is-suq ta' xogħol li nħaġa ċentrali sabiex niġġeneraw it-tip ta' tkabbir illi ser jippermettilna inneħħu l-montanja ta' dejn illi dejn propju kull ħloqna. Silvi. Grazzi ħafna. Silvi, inti miss, mbagħad naħseb da ser jitkellem. Forsi konna ħin għal aktar mistoqsijiet, allura min irid jistaqsi jemmel sinjal. Silvi l-ewwel. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna xogħol tal-Presidenza Pollakka. Permettu li nsemmi l-abbozz ta' trattat li għanna kopja tiegħu u ngħid li hemm mħasba fuq dan jekk tista' twassal dan messaġġ ikun utli. Jiena mħasba għal żewġ affarijiet li huma marbuta mal six pack l net ma' kwistjoni ta' solvenza is-sitt miżuri leżislattivi għad stess inti stess li din trattat ħaj kompli ma dak li suppost kellu jkun is-sitt miżuri leżislattivi. Iżda aħna bħala Parlament Ewropew għamilna xogħol li nħossu li għandu jitqisa ħjar. Għaliex jekk ikollok test kumpless u tieħu biss parti minnu, u tipprova tieħu tal-limiet mill-kriżi ta' disciplina budgetarja u anke l-problemi ta' zbilanċi makroekonomiċi u jekk parti biss minn dan tiġi mażula, allura jien iva nkun imħasba. Dan kollu x'istat ser ikollu jekk jitqis bħala leġiżlazzjoni sekondarja u affarijiet li ma jgħaddux wara kollox. It-tieni net fil-presidenza intom għamiltu lan għal tkabbir, miżuri ta' tkabbir, għal promozzjoni ta' tkabbir su intern, eccetera, u għamiltu sow. Iżda fl-istruttura ta' trattati hemm zbilanċ, anke jekk aħna ħerqena nimxu l-qoddim, is-Sur Kell, Vertman Kohl, Feo, kollha semgħu dawn il-punti, il-koll għamilna l-almu tagħna sabiex ikonna disċiplina baġitarja iżda anke l-affarijiet oħra mhix kwistjoni li tiġbet minnaħa u titlef minn l-oħra, Mish kwistjoni li eh, ma tispiċċa xej tiħu bla matrot tiswar li tkun bnej tħottu allura bżonn li nimxu l-qoddim fiż-żewġ aspetti. Għall-ekonomiju kollha madwar id-dinja wara kollox. Li nipuntaw subajna għal żona euro jew l-Unjon jew parti mill-Unjoni Ewropea jħazina naħseb li tkun ġen minnaħa ħata nek nagħmlu dan kollu fit-trattat internu governattiv u nippruvaw nindirizzaw din is-sitwazzjoni, hemm bżonn li tajdu li anke l-iktar hemm EPs pro-Ewropej fil-Kunsill ma jistgħux iserħu fuq l-appoġġ tagħna biex tbijaw eh, dan, dan it-trattat tbella għal dak li jkun li miexi ta' imħanimxu l-qoddim, aħna rridu ntejbu t-test, rridu nkunu kostruttivi, hemm affarijiet li naqblu fuqhom, iżda dan it-test mhux komplet u ma nistawx naprovawh u diskussjonijiet fuq dan it test kif inhu li ninvolvu l-opinjoni pubblika fl-istati membri mhux ser nexxielkom tad jew kif konvinzjoni sa xanke aktar li huma pro-Ewropej mhux ser jaqblu hija twissija amikevoli taħbiberija għaliex għalix ser timxu l-qoddim fuq dan il-punt jekk t-websu raskom u tasku raskom fir-ramel u t-tibqaw għaddejem din is-sitwazzjoni. Fl-aħħar tal-2010 għat li rridu riviżjoni ta' trattati u għattu le ma t-istawx, ma jistax ikun hemm bidli fit-trattati, jażla politika hemm li iżda imxejna hekk. Imbagħad edna ħajkun hemm leġiżlazzjoni sekondarja. Ġala darba din tispiċċa mbagħad ngħidu iva, nbidlu r trattati il-Parlament donna dur impressjoni li jintom edin titmelħu bina u mux tuna l-apprezzament ċira. Je peux dire seulement que nous aussi, en juin 2010, étions en faveur. Fl-2010, dak li nista' ngħid huwa li aħna konna favur reviżjoni ta' trattati wkoll. U għalhekk kollha qegħdin fl-istess dajsa u kollha tmelħu bina biex najdu hekk. Ministru difas li wisq għalik li tajtek il-President, il-Ministru, x'tix li najt Issa, Sinjora Silvi Gular. Le, inti, Sur Ministru, għatfadallek għaxar tim bħala President tal-Kunsillu tista' salva din is-sitwazzjoni, mhix tista' membri biss iridu jgħidu intom xi tajdu. Inti tmur tħabbar l-affarijiet u li kieku vera tagħmel l-almu tiegħek u tajt tagħmel parti tiegħek tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna żona euro l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Issa fir-rigward li li għat li jitmelħu bina. Hemm ħafna xogħol anke fir-rigward il-pajjiż li semmejtu qabel. Xogħol li għad għaddej u dan huwa kruċjali għall-Unjoni Ewropea. Hemm min rrid bidla fit-trattati iżda ma rnexxelux. Qed nitkellem dwar il-Ġermanja, Polonja wkoll ridu bidla fit-trattati u anke waħud minn pajjiżi oħrajn, iżda ma rnexxinniex niksbu din il-bidla. U għalhekk hija naturali li fl-Unjoni Ewropea bi 27 stat membru u tliet istituzzjonijiet ewlenin li mhux dejjem tgħaddi tiegħek. U għalhekk biex inkunu onesti, dak li għandu x'jaqsam bħala kunsill mhux dejjem tgħaddi tiegħek kifet. U bħalma qed qabel f'kuntest differenti, aħjar jirnexxilek tard flok qatt. Ħjar issa mill tard wisq. U naqblu iva minna progress, iżda f'dak li għandu x'jaqsam ma tħassib li inti esprimejt, li trattat huwa wieħed zbilanċat u propju għalhekk li jiena tkellim dwar proposti min-naħa tal-Polonja fuq l-istess trattat u nistgħu naraw jekk u usser tassaw nitluf dan id-dibattitu jew le. Li ovvjament huwa dibattitu li għadu għaddej. Grazzi, Sherin, miliet u t iktar kelma. tajja pwis. Naħseb li ser konna tlet rappresentanti, Gualtieri, Brock u Verhofstadt mill-Parlament Ewropew, tlet membri onorevoli u lenin tajbin ħafna ejjan mexxa l-affarijiet il-qoddim u jekk tista' tħeġġeġ il-presidenza f'dan ir-rigward da jaħseb nkunu għamilna biċċa xogħol tajba. Naqbel li nappoġġaw il-Ġermanja ma jistax ikollok 82 miljun Ġermaniż fil-popolazzjoni Ġermaniża li jaqbel bl-istess mod ma tistax tajt li l-Ġermanja b'dan il-ħsieb biss jiena nixtieq nagħmel il-kontribut tiegħi biex nibdel l-opinjoni taċ-ċittadini ta' xi wħud għalmenu. Iżda hemm il-kunċett ta' min jaħseb li l-Ġermaniżi jagħmlu affarijiet ħażin iżda jien irid nagħmel influenza fil-dibattitu fil-Ġermanja li huwa aktar avvanzat fid-dibattiti mixin fid-direzzjoni tajba, tikun hemm bidla u minħabba li huma pro-Ewropej ma tantx jiena mħasba fir-rigward il-Ġermanja. Il-Ministru, le, jiena qed li l-Ġermanja bħal Polonja u l-Parlament ridu bidla fit-trattati f'Ġunju tal-2010. Nixtieq nkun ċar ħafna fuq dan. Jiena ma konx qed nikkritika l-Ġermanja laqqas xejn. Anzi, l-kontra fir rigward il-bidla fit-trattati. Grazzi, President. Grazzi, Sauda. Thanks very much. Uh... Grazzi ħafna. Fissem l-SND u dan il-Kumitat, Sur Rostovski, hemm żewġ affarijiet li ser niftakar. Jew mod ġenerali, nħoss li hemm żewġ affarijiet li għandna nsemmu meta nagħtu ħarsa lejn dawn l-aħħar xhur tal-Presidenza tagħkom. L-ewwel nett? Kien pass kbir il-qoddim jekk nagħti ħarsa lejn l-istampa ġenerali tal-Presidenza Pollakka l-impenn personali tiegħek bħala Presidenta Lekofin. ekofin u tentattiv tajjeb ħafna ta' ħarsin ta' zona euro anki jekk intom intomx membru tal-istess zona euro. Kien tentattiv ta' staġi biex tmexxu pajjiżkom pożizzjoni pro-Ewropea li ħafna minna laqqas biss kienu jistennew fil-bidu tal-mandat tagħkom. Dak ħajibqa' hemmhekk l-istorja u nixtieq inżid bħala soċjalist mill-Ġermanja. Iva, solta nitkellem bil-Ġermanis, iżda nixtieq nuża lingwa li jifem direttament l-interlokutur tiegħi dak li qed nindirizza. Ma tantx nagħmilha spiss fil-kumitat, ġifiri, skużani Werner, iżda ħan kellem bl-Ingliż d darba Iva, bħala soċjalist Ġermanis u membru Ġermanis dan il-kumitat, nixtieqlek ir-risq f'din it-triq li ħattu anke fl-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea u membru nittamaw li l-Polonja sir membru ta' zona euro dal-waqt u nittama li tkun wieħed minn dawk fil ta' qudiem net li jħarsu l-valuri u l-fuġejjini Ewropew. Għalhekk huwa importanti għalija ngħid dan għaliex l-esperjenza politika tiegħi personali li kull darba li ġejt hawnhekk qudiem dan il-kumitat, kull darba li tkellimt miegħi kon naf li nistgħu nserħu fuq l-appoġġ tiegħek fir rigward il-ġejjini Ewropew. It-tieni element mhux daqshekk pożittiv huwa li jekk nagħti ħarsa lejn dak li kontribuaw il-mexxejja tagħna ġestjoni ta' din il-kriżi, jekk nagħti ħarsa allura dak li ġara u dak li kontribuaw il-Ministri tal-Finanzi għas-soluzzjoni ta' din il-kriżi għandi dubji kbar. Dan diġà semma f'din il-konverzazzjoni għandi dubji kbar li l-politika ta' din Il-bidla fit-trattati u dak ristret li huwa biss ta' irfinar tal-elementi ta' sitt miżuri leġislattivi li qed jitmellaħ bil-leġislazzjoni tal-Parlament Ewropew kif issemma għandhom xi jasmu ftit wisma dak li qal dragi l-bieraħ li nagħmlu xi ħaġa biex imorru kontra t-teddida diretta ta' reċessjoni li nagħmlu xi ħaġa biex intejbu l-odot tagħna sabiex naraw kif ħanoħorġu minn xi fer l-irdum biex bekk nikbru minn din il-kriżi nappoġġaw lil xulxin iġbdu ħabel wieħed nkunu maqoddin għal investiment sod fil-ġejjieni. Dawn huma messaġġi ċari li mhux qegħdin joħorġu mill-Kunsill laqas mill-Ekofin la u tħassibu li nittijaj huwa li iswi ser jaħkmuna fuq dan il-punt u ħajattakkawna fuq din id-distak tal-zero tkabbir fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan huwa l-aspett negattiv meta niżen ix-xogħol tagħkom u naraf li inti u tim tiegħek għamiltu sforzi kbar biex tħarsu l-Ewropa f'dik il-kriżi qalila iżda l-reżumé negattiv tiegħi jgħid li wkoll li dak li bħala entità għamlet il-Kunsill għamel il-Kunsill fuq il-kriżi fuq is-solvenza mhix biżejjed u ser twassalna l-problema serja ħafna dal-waqt fis-sena d-dieħla. Nittama li dal-darboħra mek tkun fuq il-żona tal-Pro Ewropej, nkun nistgħu nserħu fuq l-appoġġ tiegħek anke jekk ikonna nieħdu miżuri mhux konvenzjonali u anke jekk irridu morru lil lin minn li noqogħdu nsemmu biss l-hekk imsejħa riformi strutturali dan ikun muftiħ biex nkunu nistgħu nitkellmu fuq miżuri oħrajn, iżda mhux ser ikun biżejjed jekk mhux se nimxu qudiem. Dejjem xaġa perikoluża ngħid lill-membri li għatfadlilna l-ħin. Tixtieq twieġeb manar manar l-ludo, Iva fil-qosor, grazzi ħafna, grazzi tal-klim ġentili tiegħek. u nittama li l-Polonja dejjem tkun favur l-Ewropa. Ma nistax nimmaġina li l-Polonja ma tkunx hekk. Sa fir rigward il-subiet tagħna fiż-żona euro, naħseb li rridu nkunu ċerti minn tagħna li tkun msewwija tajjeb li tkun ikunu korretti l-iżbalji fiha qabel ma nagħmlu dan, iżda naħseb li il-problema ewlenija li semmejt hija marbuta ma' din il-kwistjoni, ġifieri f'sitwazzjoni fejn 17 il-pajjiż qed jaħdmu b'mod kostanti dwar x'ser ikunu l-ispejjeż tagħhom individwali bħala politika komuni x'ser tkun għalihom x'ser tfisser ser ikun diffiċli wisq biex ikun hemm politika li inti tant tixtieq u li jien ukoll nixtieq li mmexxija l qudiem u naħseb li din hija il-problema strutturali ewlenija li għandna fiż-żona euro u naħseb li għalhekk bħala Polonja aħna nappoġġaw bisħiħ iktar integrazzjoni sabiex bekk ma jkunx hemm min jgħid mod kostanti ser tiswienna lilna għal-butna minar ma jaħsbu xser fisser jekk ma jaġixxux. Ser tiswilu bħala flus u koll jekk ma jaġixxux u ser tkun l-effetti negattivi għal kulħadd minar ma noqogħdu naħsbu biss hemm neħirna għall aspetti tagħna biss. Fil- Rigward il-Polonja għal kontributi tal-IMF, naħseb li aħna imxejna l-qoddim biħġarna tħanna għalija dil-bicċa xol bħalma s-semma diġa u għalek min jista jistaqsi għala pajis fqir bħal Polonja għandu jah kontribuċi għall poċ ta' zona euro fej kważi kulħadd qed jistana jew għalmenu huwa għoni. It-tweġiba tiegħi hija sempliċi għax inkella nkunu iktar fqar li kieku dan din l-azzjoni ma nagħmluwiex. Grazzi ħafna. Jean Paul, tixtieq terġa' titkellem le mela l-aħħar mistoqsija min-naħa ta' Elisa. Grazzi ħafna l darboħra Jiena nixtieq nifoka fuq kwistjoni waħda partikolari. Inna nitkellmu dwar l-indirizzar jew le nbidlu it-trattati iżda l-problema miex jekk nibdluha jew ma nibdluwix ma nibdlux it-trattat, iżda x'inhi hija sustanza ta' din il-bidla wa ndur għal dak li qal Udo u qabel Silvi Gular għaliex f'dan il-Parlament meta ħdimna fuq sitt miżuri leġislattivi ħdimna fuq kwistjonijiet sostanzjali. U aħna rridu nkonna moħna mistrieħ li meta jekk ikun hemm bidla fit-trattati din il-bidla tiġi indirizzata. Inti referejt għal irpar għal firewalls u ħtiġa li konna daw il-firewalls u fil-mistoqsija tiegħi ta' qabel provajt koll aktar dettal fuq il-firewalls. Iżda xinu ma daw il-firewalls li għandna bżon? Iwa importanti li indirizzaw xinu ma t-tipi ta' zbilanċi, il-ħidma ta' zona monetarja u x'kienet taħlaq għal dawn l-aħħar 13 sena U waħda minn dawn l-affarijiet u dawn il-problemi huwa li għandek tkabbir zbilanċat u wuċ effiċenti. U dan wassal għal kriżi għalila li faqqat u li għadna maħriġniex minna. Għalek din il-kwistjoni ta' tkabbir, kif għanna ġestu tkabbir, l-munita komuni u l-konverġenza tal-munita komuni hija kwistjoni nixtiequ nindirizzaw li nixtiequ li tiddaħħal fil-bidla ta' trattat flimkien mal-firewalls oħrajn biex ikun hemm aktar solidarjetà effettiva biex nindirizzaw tassew din il-kwistjoni. U din hija xi ħaġa nieqsa mill-proposti li qegħdin jitresqu min-naħa tal-Kunsill. U hija raġuni għala aħna mħasba ferm jekk li qed naħdmu fuq kwistjoni fejn mhux qegħdin narfu x'inhi r-realtà u mhux qegħdin nieħdu tal-imiet li għandna nieħdu mix-xogħol li l-kulħadd qed jagħmel. U din hija l-kwistjoni ewlenija lina ta' x'għandna nindirizzaw bħalissa u din tista' twassal jekk nappoġġaw jew le l-bidla fit-trattat, jekk timxi fid-direzzjoni tajba iva nappoġġawha naħseb li din hija aktar stqarrija mill-mistoqsija. Iżda l-Ministru għandu tweġiba? Iva, jiena membru tal-Parlament u għat nindirizza l-Presidenza. Għadu President. Grazzi ħafna l-istqarrija tiegħek. Grazzi ħafna l-kulħadd. Palma taraw hemm ħafna entużjażmu f'din il-kwistjoni ta' governanza u l-bidla fit-trattat. Ovvjament għanna laqa konġunta mal-Kumitat AFKO qabel ma nispiċċaw il-laqa tagħna llum wara l-ofsenar, u mbagħad nkun nistgħu nidħlu nitkellmu fuq dettalji x'għandna ikollna bħala Parlament Ewropew. Grazzi ħafna lill-Ministru tal-li ġejt magħna, grazzi tal-indirizzajtna u grazzi għal kull ma' fil-Presidenza. Grazzi, Signora President.